Nistaw nabdottaw l-agenda, xieġezzjonijiet, ebdoġazzjoni, mela nabdu minnu fiħ, għalla vizi tal-president u jina nishtiqnejt li mem bxej, għandu xinejt ilkom, għalek nabdu nibdew bl punt fuq l-agenda jew propju punt numru 3 li skambju ta' femmit ma' l-segretarju ġenerali tal-OECD, Angel Gurja, U dinni għal-ewel darba tul din il-leġizzatura illi l-OECD ħasem f'sessjoni ta' ikon. U aħna kontenti ħafna li qegħdin nikkooperaw aktar mill-qrib miegħu. Iż ovvjament irridu jnieħdu nota tal-ruoli speċifiċi kollha tagħna, ġifieri nkunu kollha prattiċi hawnhekk. Segretarja Ġenerali ntalab illi jagħmel intervjen ta' xi kwarta. Mbagħad ngħaddu għal sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet u dan iserraħ fuq innu ta' nis li xtiqu jitkelmu naraw kif nimxu. Sur Gulja, grazzi. Aħna kontenti ħafna li qegħdin hawnhekk foskom, aħna żammejna relazzjonizmu qrib ferm Massur Pottering, u mbagħad Buzek, u issa massur sur Schulz, ifħana rawada. għada U ovvjament bidl sessjoni li kellna fej kellna presidenti kollha tal-komitat kollha. Kellna diskussjoni tajbin ħafna. Mbagħad il-koll konna qegħdin nimbutaw lejn li konna l-istess linji ta' politika, ma mhux dejjem l-istess suċċess u dak li per esempio l-ekkonfinu waħrajn. Anna Surguc li huwa hawnhekk il-kapat komunikazzjonijiet u kwistjonijiet pubbliċi. Għadjam Gabriela Ramos li hija xerpa tagħna tal-G20 kif ukoll l-istaff tal-OECD. So Sebastian Barnes li huwa l-espert kbir dak li huma kwistjonijiet ekonomiċi tal-Ewropa u ġewwa l-żona Ewropa. Signora Spatali Santi, denti ambasciatura l-OECD, imma nishti u koll narra fil-presidenza ta' hawnek, eh, kol fuqa, e għol nur kbir li għad indirizza dan il-komitat fuq il-kussjoniet ekonomiċi monetari tal-Parlament Ewropew. Jina t indirizza l-komitat bħala komitat għall-ewel darba. U dan huwa bidu ta' punt ta' dialogu intensifikat u għed inħarsu lejn ħafna skambi tajbin jidna. Għalina l-Parlament l-Opinjoni eh, parlament huwa importanti ferm. 21 mill-27 stat membru tal-Unjoni huma fl-OECD. 21 membru Ewropew tal-Unjoni huma membri tal-OECD u mill-34 ġifiri, 21 <laughs> minnhom koma hawnhekk, ġifiri għalina relazzjoni tagħna ma' dan il-Parlament partikolari ta' importanza kbira ferm. Probabilment l-ikbar, l-iktar waħda importanti bħala istituzzjoni minħabba il-subija tal-OECD imma u koll għalix eh, kapacitajiet illi għandu dan il-parlament dak li huma il-standards tal-regoli li jitfasslu kif ukoll leġiżlazzjoni li jitfasslu taħt taħt deċiżjonijiet. Dan rigward. Aħna dan l-aħħar erba' snin eh, xina taħt l-impatt tal-ikbar kriżi ekonomika li qatt għaddejna minnhom aħna kellna bżonn nifmu il-suq finanzjari u il-problemi li ġabu miegħu, ġib miegħu. U fl-istess waqt kellna nippruvaw ehm, nerġgħu nibnu l fiduċja u nagħtu t-tama ċittadini kif ukoll nerġgħu nibnu l-ekonomija nġibuha fuq saqajja. Ovvjament għadna ma ħriġniex mill-ar, u għatrit nikoll nħabtuċna ma ħafna sfidi. F'dawn l-aħħar ġemat aħna rajna li elezzjonijiet eh, fl-Ewropa waslu għal soluzzjoni għal Greċja li taw s-swiq xie forsi eh, serħan il-moħħ. Mbagħad l-OECD għacċerta li konem hemm ċertu likwidità għas-settur bankarju triljun euro. Il-kampajzi pal-Italja, Spanja, il portugal ir-Renju Unit dawn Eh, penjaw ruħom għal tisħiħ fiskali għal dak li huma riformi gbar u madwar l antliku l-ekonomija tal-Stati Uniti qed juru li qed jimbet frott ġdid. Aħna għanna edna li aħna qegħdin ħarsu lejn dawn il-pjanti ehm, eh, ġodda li qegħdin tilajn ta' tama. Hilja ta' tatama ta' tama bażikament għatfad l-inna pera xnaqtfad maħriġnix minna għatem il-swiq li għadhom mux psodi u rridu naraw xsejġri mill-ġajjini tal-Europa għax il-notanċem fiduċa fija. Aħna għat rridu immorru eh, naslu għal-qalba tal-krizi ġifiri fatt li kienem zbilanċ ekonomiċi u fiskali fil-passat u rridu nsolvu il-problema tad-dejn, nsaħu kompetitivita' u bilanċ f'dak li huwa il-ħolqien ta' xogħol hija essenzjali f'dak li huma istituzzjonijiet l-Ewropa. Il-fiduċa fil-kapaċità li nindirizzaw il-kriżi hija għadha fraġli. Għana ħarsu bil-reqqa nistennew bil-ħerqa għalek u fin il-ġimgħa d-dieħla u nistennew bil-ħerqa biex naraw firewall biex ma jkunx riskju ta' ta' tniġġis aħna għanna unik għanna bżon eh, l-ikbar firewall li għat kenna biex eh, nkun xokjaw il-swi eh, firepower enormi biex nkunu nistaw naqsu ċansijiet li għat ma jkun hemm bżonn li inti tuża. Iktar ma jkollok firewall kbir u b'saħħtu u jiflaħ, mela inqas ma jkollok ċans illi ħajkollok bżonn tuża. iktar ma jkunu vulnerabli l-arranġamenti, mela ovvjament il-suq eh, iktar ma jħossi li ser jipprova biex jara jekk jinexxilu xew le. L-Ewropa qed tasar bil-attenzjoni tagħna, iżda aħna ma nistgħux nagħlqu għajnejna għal realtajiet oħrajn. Tal-aħħar għaxar snin li niżvilupp eh, ekonomiji li qegħdin jiżviluppaw dawn waslu għal kontribut siwi għalejn il-kabir ekonomiku u fil-fat dana eh, nbidel eh, trasfer xarru lejn il-vant. Fil-fat għanna ktar 50% tal-GDP dinji li tela sa 60% ta' 61 anzi, me meta nbenna l-OCD, twaqaf l-OCD, u għal kem eh, dan is-suċċessu marbut ma' tagħkom kif rajna, xorta waħda dinamizmu ekonomiku tagħhom qegħdin jaqbżu dawk tar reġuni iktar avanzati kalkoli juru illi li tkabbir viri fuq żmien medju u twil huwa ta' xi wieħed punt ħames punti perċentwali fis-sena. X'qed jiġri sewa li t-tkabbir ta' il-potenzjal ta' 2% tal- Stati Uniti u pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw għedin jikbru eh, brata ta' 89% ġifieri fil indja u ċ-Ċina. Hawnhekk qed ngħidu tkellmu dwar il-ġid illi qegħdin jiġi ċosferit fir-realtà. Forsi għandek eh, perċentwal jew perċentwal nofsa l-Ewropa, tniqżewġ perċentwali għal 2% għall-Ewropa eh, u 2% l-Indja u l-ċina u oħrajn. Ġbir dan huwa il-rata ta' tkabbir Um, u għal-pajzi tal-OCD u l-Europa għanda ħafna kompetizjoni mill stati Uniti, Kanada u l-Australia mill l-iktar studenti um, li huma intelligenti u kapaċi mill-Indja u ċina u kienem u koll provinċi oħrajn li marru ħafna ħjar minn pajzi oħrajn. Kiet impressionanti għal dawn tassew sparaw il-fuq minn parċeċipanti anki Ewropej u l-pajjiżi biss nordiċi li forsi eh, laħquhom xi ftit. L-Unjoni Ewropea tkaxkar saqajja wara l-aktar eh, l-aħjar persuni li eh, huma fuq qudiem dawk li huma produttività u paċipazzjoni fis-suq. L-investiment qed jitlaf ħafna pajjiżi l-innovazzjoni jinfiq huwa iktar baxx u fil-Ġappun u fl-Istati Uniti jew pereżempju l-Korea. Biex insemmi pajjiż li ma tantx huwa żviluppat. Jiġifieri di, danna kollha ifisser li aħna irridu tassew niftħu għajnejna u niġu nqumu fuq tagħna. Aħna bżonn iktar xogħol iktar tkabbir. Dan huwa il-Sputnik 2, momenta ta' Sputnik 2, tiftakru x'dak li qalu President Kennedy meta tnidet Sputnik, aħna d-nanti tista' tubon tibat raġel fil-qamar u bat minna 20 sena oħra minn jafsa ta' għamlu għamlu. Dinja l-istess sfida li aħna qegħdin naraw hawnhekk illum. Jiex ħagġa li jidun jidwa bistarita ħafna, it-kabbir ta' produttività ktar olja hija meħtieġa biex l t tikkompeti fil-ekonomija globali kif ukoll indirizzaw il-sfidi soċjali. Għan din il-prestazzjoni ekonomika għan tmurit fit ma' problemi soċjali għalli xie għaxem nuqqas ta' un-ugwaljanza. 24 eh, miljon persuna fl-Unjoni li mumiex impiegati bil-għatfrof tizzazah jitla bejn minn 20 sa 50% skont il-pajjiż. Se jekk inqisu li tkabbir u il-xogħol u aktar diffiċli li t-ġenera meta il-marġini fiskali eh, u eh, ekonomiku huwa limitat, m'għandniex iktar spazju mela l kompetitività u bilanċ biex ikun nistgħu naġixxu u nirwiġbu għal din is-sfida ta' tkabbir għalhekk irridu nfukaw fuq riformi strutturali li tejbu l-produttività, li tejbu l-parċipazzjoni tal-ħaddiema u li jinsaħu is-saturi tas-servizzi billi nirformaw is-saħħa l-pensjonijiet li s-suq ta' xogħol ikunu iktar flessibbli li il-faċilitar ta' innovazzjoni l-imprenditorjat ikun iktar faċli u l-ikbar problema u miżuri strutturali huwa li irridu nqisuha bħala pakkett meta inti trattom mod indipendenti, individualment, meta dawn, imma mela dawn irrendu ammont modest, imma jekk inti tarom bħala ħaġa sħiħa iktar jem kapaċi tali jrendu għal eh, fuq livell ta' tkabir ta' xogħol, ta' tkabiru xogħol. Dan ix fuq riformi strutturali mhux biss huma meħtieġa sabiex ikunu nistgħu nagħtu spinta l qoddim l-ekonomija Ewropea imma li is l-ġiġistajiet li wassal għal dawn il-bilanċi fil-bidu u li wieħed jgħidha li aħna nkunu lesti illi nkampaw jekk tinqala xokk iħor bħal dan. Allura aħna nabżon iktar kompetitivita f'dan il-qasam. Dan l-OECD, dan il-kas l-OECD jistajjen biex jiddaħħal l esperienza mux biss tal-membri tijaw Ewropej, imbab ija ta' din jista' jkunu għajn ta' aspirazzjoni u ta' min Per miegħu, t tnaħmu marita l espanja biex jerġgħu jġibu il-kompetitività tagħhom. Il-kompetitività tagħhom Posta waħna fid dispożizzjoni tal-membri kollha tal-Unjoni Ewropea Kommissjoni biex nimplementaw ir-riformi ambizjużi f'ħafna setturi. Nixtieq nixbrilkom l-attenzjoni għal każ wieħed illi joffri ħafna opportunitajiet importanti u ovvi għal dak li huwa l-xprun għal, -xprun Kabir, is-suq wieħed, u wieħed mill-ikbar kisbiet eh, li aħna għandna nkunu gburi bih, għed mill-ikbar assi sinifikanti l-Unjoni, ma l-suq ta' dan il-suq potenzjali ta' dan il-ċittadin, 500 miljon ċittadin, mhux qed jiġi sfruttat sa barra, speċjalment fil-iduċet tas-servizzi. Is-suq għadu frammentat, hemm tliet elementi ewlenin L-ewwel net eh, il-ħtiġijiet tal-suq wieħed jridu jiġu mod iktar effettiv. It-tieni, l-Ewropa għandha bżonn frame għafas konsistenti u koerenti għedha kull jum attività ekonomika transkonfinali. T-tielet ħaġa aktar progress huwa meħtieġ firxa ta' oqsma speċifiċi minn xiri ta' gvern transkonfinali kif ukoll għal żvilupp ta' infrastrutturi madwar l-Ewropa f'xatturi aqlin illi jtejbu il mobita tal-għawa ta' xol. Huwa 3% biss ta' ċittadini tal-Unjoni li jistaw jaħdmu jiexu f'pajjiż ieħor tal-Unjoni. Imma mbagħad migrazzjoni mill-barra mill-Unjoni Ewropea hija 5% ta' popolazzjoni li hija tal-età li tista' taħdem. Allura din id-distak hemm din differenza miktar migrazzjoni minn barra milli hija minn ġewwa u din tagħmilha diffiċli għal ħaddiema u kumpanija li jiksbu l-iktar dan il-dawn il xol li jixraq il-bniedem. Għax għandna din il-problema mill kumpanijiet tfittxu talent li jsidu mhux qed u qed iddaħlu n-nies minn barra biex ikunu jistgħu e, jagħmlu dan ix-xogħol. U ovvjament hemm xi ħaġa li mhux sejra sewa hawnhekk fis-sistema u x'qed taħdem u din is-sistema tippermetti ċertu raġuni eh, kollom wisqat u oħrajn ma kollx biżejjed nies eh, għal xogħol meħtieġ. l linja ta' politika meħtieġa biex is-suq tax-xogħol jaħdem aħjar, pereżempju, permezz li jirrikonoxxu kwalifiki professjonali aħjar li jkun hemm iktar intitolamenti ta' pensjonijiet privati u pubbliċi. Fl-istess waqt l-Unjoni tifoka fuq kif tista' tevita brain drain mill-Ewropa waqt li fl-istess inkun tista' tiġbed ħaddiema ta' li tolja biex tgħinha li tikkompeti globalment. Dan dejjem kien l-status tal-Unjoni, għavra li jkun seta jiġi bett talent minn barra. Wissa għedna għedin periklu li għedin nitilfu xuħud mit talent li aħna kabbarna fuq territorju tagħna stess. Ovvjament, dem ċertu attentativi kontra potenzjalità, kontra it-kabbir. it kabbir U għalek biex nala irrit ngħid li ewlieni għal min fassal il-punita politika illi il ikoll illi eh, jwett u s sissina għal tkabbir u xogħol għal futur fuq dawn l-elementi ġifiri tkabbir bazzat fuq kabir ekoloġiku, innovazzjoni u ħiliet li huma kruċjali biex nżommu u għan sinerġaw nsibu wkoll vantaġġi kompetitivi għall-Ewropa li nneħħu ix-xkil strutturali għall tkabir ta' produttività f'pajjiżi li tilfu l-kompetittività mill-dħul tal-euro billi jiftu eh, jikxfu opportunitajiet ġodda l-investiment, mod partikolar f'setturi ta' servizzi u l-inrawmu il-użu mod iktar effettiv ta' xogħol billi nħarsu lejn l-inugwaljanzi u ninvestu lejn il-ħiliet tal-persuni u fl-edukazzjoni tagħhom. Nridu nifukaw l kol ta' fuq din eh, li nridu nifukaw ħafna fuq il- hija din l-kawzi u l-effetti kollha u konsekwenzi kollha f'pajjiżi ta' l-Unjoni fuq livell soċjali u budgetarju. U dan jaffettu pratikament kull pajjiż l-Unjoni, ma' mebda eċċezzjoni kważi. Iġifiri sinjuri, jekk nelbu l-kriżi ekonomika, jekk nkunu nistaw nkunu saw naqnu mappa tal- tal-rotta tagħna kostituzzjonali u istituzzjonali tal-Unjoni li nwettqu riformi strutturali u li niġġeneraw it-kabbir huma sfidi kbar, imma l-kriżi toffrinna wis iktar opportunitajiet. Winston Churchill osserva u ħanejt. Il-pessimist jara diffikultà f'kull opportunità. L-ottimist jara l-opportunità f'kull diffikultà. U f'dan l-ispirtu nittama li nawgura għansi kull suċess għal komitat tal-ikon fix xogħol importanti tagħkom u jiena nerġa' nisħaq il-rida um, tal-OCD biex uh, issaħħaħ il-kooperazzjoni mal-Ewropa fit-tfittxija tagħha għal prestazzjoni soċjali ekonomika mod partikolari bejn il-kumpanat partikolari minħabba ċertu responsabilità u ambizzjoni tagħhom. Serħu fuqna biex uh, użawna ukoll aħna qegħdin hawnhekk biex uh, servu l-membri tagħna u kifet qabel ħafna mill-membri tagħna huma l-membri tagħkom ukoll serħu fuqna biex nizinjaw, nipromuovu u l ndaħlu fisseħ politika aħjar għal ħajja aħjar. Grazzi. Right. Why does the coffee? Tajja kwist. Għala l kaffe jasal dejjem f-momenti diffiċli. Bħal meta nkun ħan nitkellem jien. Insomma. Grazie ħafna. Grazie tal-li fakkartna ta' meta għajna l-ħar darba, nasab kien fin informali fejn konna għadin nissiltu fuq firewalls, rizoluzzjonijiet tal-kapital u anke kapital tal-banek. Naħseb li għanna l-pjaċir ngawdu minn dan iktar tard l-ġimgħa wkoll għal darboħra fejn forsi l-affarijiet imxew il qudiem minn fej direzzjoni li aħna xtaqnihom li jaslu ftit żmien ilu. Għandi ftit kellima fuq il-lista tal-kellima, bqgħu xejru li jekk tidu l-kelma, l-ewwel fissam il-PPE, Pavlo, Grazzi ħafna, Sharon. Sur Gurria, fil-rigward il-Parlament Ewropew natuk merħba, grazzi tal-prezentazzjoni tijak fuq situazzjoni ekonomika u tajtna punti importanti fuq għan naħseb li ħafna drabi jkun hemm diverġenzi bejn id-bassir tal-Kummissjoni fir rigward is-sitwazzjoni ekonomika u anki t-bassir tal-OECD u anki mar rigward ta' id bassir tal-IMF. Kenna dibattitu dan l-aħħar u differenzi et jidru li ta' dawn id-bassir qed jidru li qed jikbru. Għara taħseb li dan tkun ikun il-każ. Għaliex dan nixekkel il-fiduċa ta' nies f'dan it-bassir Nixtieq ikolli komment minn ħadd tiegħek fuq dan. Isur ħurija. Nixtieq ngħid biss li dan kultant ikollu x'jaqsam mal-mument ta' ħruġ ta' dawn il-projezzjonijiet dan it-bassir. Anke meta nagħmlu l-modellar tagħna, għana, it Itħassib għaw li għaj mux divergenza vera u propria, iżda li Wara li kellna din il-kriżi ekonomika u finanzjarja għadna qegħdin nikkonsidraw li qed naħdmu b'mod separat. Naħseb li krizi kriżi feġġet minħabba li fl-Unjoni Ewropea, l-OECD, l-IMF, il-Bank Dinji, l bis l-ILO, l wto etc. ma mlux eh, xogħol mod konġunt, kulħadd kienet jaħdem ar rasu fil-grupp tiegħu, jaħdem għal mandat tiegħu skont kif kienet jifmuha u ħadd ma kien qed jara l-istampa ikbar, ma kienx qed jara xem f'xifer l-irdum. U xi ħaġa li jenna ninsistu dwarha u niltaqgħu darba fis-sena ma' Angela Merkel u naħdmu wkoll fir-rigward il-G20 għal konverġenza u l-kooperazzjoni. Iżda ma jfissirx neċessarjament li aħna naqblu u naħseb li f'dan ir-rigward nista' ngħid li din hija xi ħaġa tajba b'saħħitha. Naħseb li interessanti u utli għaliex sa ċertu punt ġiel l-esponenti differenti jaraw għalem din il-differenzi. Xi kultant huma modelli fuq medda twila ta' żmien, oħrajn fuq medda iktar immedjat, oħrajn huma projezzjonijiet, oħrajn huma simulazzjonijiet, oħrajn huma spjegazzjonijiet ta' dak li ġara dal-aħħar. Iżda jien ma naħsibx li għandna differenzi daqstant gbar. Ħanalaq dan. F'dawn l-aħħar xhur il-livell ta' degradazzjoni tal-dbassir li ħajkunu baxxi baxxi baxxi huwa li jekk tkun nar ta' tnejn tkun basir baxx jekk tasal għan nar ta' ġemma tkun iktar baxxa minn ta' qabel u iktar baxxa u dejjem iktar baxxa se kien hemm differenza ta' tliet xhur minn l-aħħar tbassir tal-IMF u mbagħad tal-OECD jew viċeversa. Iżda l-aħħar waħda toħroġ dejjem blard basir. Hekk kien iċiklu. ċiklu Isu xi ħadd tipprova jagħmel xi ħaġa għal xejn. Issa probabbli ħanaraw xi ħaġa li hija l-oppost fejn għandek il-tbassir tal-Istati Uniti li qed jidher aħjar dan l-aħħar, u bad forsi naraw xi titjib, iżda l-punti fundamentali mhumiex ċar illum. U għalhekk forsi ħana ħarsa lejn il-punti favorevoli li ħajbdew jimbtu mingħajr ma nafu s-sitwazzjoni tal-istampa ġenerali xini. Jiena xorta noqgħod kawt, noqot attent iktar mill-li noqogħdu ngħidu li ħriġna mill-kriżi. Il-kriżi għadna ma għalibniex meta jkollok qatt ta' medja ta' 10% li għadu jiżdied fl-Ewropa, għandek 20% ta' qatt fost iż-żgħażagħ, f'tertu pajjiżi 30-40% ma tistax tajt li ħriġ mill-kriżi jekk ikollok ċifri bħal dawn. Ma nistax ikunu ottimistiċi iżejjed u ngħidu li dawn il-punti favorevoli li qed jibdew jidru li qed jimbtu u ma punti ta' sinjal pozittiv, iżda jgħal u dukawti għamil, l-għura għamil kollox. Grazzi. Peti President. Jek jozba. Eliza Ferreira t-skuza ruħa xtaq tressaq lek din domanda istess, sur Juan Gog. Tkellim dwar il-moment tal-Sputnik għat kabbir Europol. Kontettajt tajt li l-limitu ta' tkabbir tagħna huwa ta' 1.5% bħalissa. Iżda jekk naraw it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea taraw li l-investimenti issa qegħdin iseħħu ikunu xikunu r-rati tal-imax, jew l-investimenti fir rizorsi umani. Nafu li dawn l-investimenti huma dajfa, meta mqabbel ma' settur pubbliku, iktar mill settur privat, għaliex tibgħathom minn miżuri ta' austerita' budgetarja. Imbagħad jekk naraw il-mutur liħor kabbir, ir-riformi tal-aħħar qed jispiċċaw dajfu il-seta ta' xiri għal familji li s-soltu jkollhom iktar tendenzi li eh, li jkun żmaw. U dan ovvjament qed joħloq ċiklu vizzjuż. Unek nixtieq nirressaqlek mistoqsija. Ma taħsibx li tkun xi ħaġa pragmatika li noqogħdu lura milli nużaw il-politika budgetarja fl-Ewropa inti tajt li m'hemmx iktar lokal manovra. Jiena qed ngħid li aħna bħala Soċjal Demokratiċi maħniex laxki jon nridu nerħu ridni minn idejna, iżda meta ngħidu li napplikaw b'mod rigorus il-budgets differenti, ma nafx kem tagħmel sens u taħseb li m'għandniex nieħdu miżuri kontraċikliċi anke rigward l-investiment, speċjalment l-investiment pubbliku. Ġifieri s-settur pubbliku għandu jinvesti Imbagħad mill-kalkoli tad-deficit tista' teskludi l-investiment mis-settur pubbliku. Naħseb li għandna nkunu aqlin u dan ikun ifisser li l-istati membri jistgħu jimpenjaw ruhom għall-iktar nefqa' investiment għal ġejjini. Msur Ħurija. Il-kwistjoni ta' għala tajt l-investiment sar Eh, mhux sensittiv żejja tar-rata ta' nemax, jien ma naħsibx li l-investiment mhux qed jaraf l-kwistjoni ta' rata ta' nemax, iżda l kustjoni hija x'inhu huma deċiżjonijiet tal-investiment li huma aktar serji minn rata ta' nemax. U dik hija livell ta' nuqqas ta' ċertezza għax tant kienet għolja. U tant kien hemm il-livell għoli ta' nuqqas ta' fiduċa li kien baxx ħafna li din il-kriżi hija kriżi propju ta' nuqqas ta' fiduċa fil-istituzzjonijiet, fil-partiti politiċi, fil-parlamenti, fil-gvernijiet, f'kull ħaġa li aħna bnejna matul dawn l-aħħar snin. U għalhekk hija serja ħafna u għalhekk hija ta' tħassib daqshekk. Għalhekk potenzjalment hija daqshekk taħsara jew diġà għamlet ħsara għaliex aħna ma indirizzajniex il-kwistjoni tal-fiduċa Issa ngħaddi direttament għal mistaqsija ewlenija tiegħek. Minħabba dawn l-affarijiet kollha, minħabba li qed naraw li rigorozità, rigorozità u affarijiet marbuta magħha li qegħdin fit-titli tal-gazzetti u tal-aħbarijiet. Le ma naqbilx li tista' tagħti ġemp l-aspett tal-investiment u tajt li ħanamluħ differenti mill-budget ġenerali. Naħseb li kollox irid jidħol fil-kefa tal-budget u għaliex l-affarijiet ta' finanzi huma l-istess. Nafu li l-investimenti huma nebbieta tajba ta' tkabbira finanzjament fil ġejjini iżda fl-istess ħin titwassal l finanzjament tmur għas-swieq u jekk qed nitkellmu fuq medda medja jew twila ta' żmien, jekk ikollok dawn l-istrumenti, dawn il-miżuri li jtiwaslu għal finanzjamenti għas swieq hija ħaġa, imma li tipprova tala għajnejk u dim ir-realtà li bħalissa hemm inqas nefqa milli qed ngħidu li hemm nefqa, tispiċċa li jkun hemm splużjoni sħiħa li aħna stess nkunu ħloqnieha għaliex l-affarijiet kollha jmorru ħażin f'daqqa. Nkunu ddeċidejna li mhux ħanatu ħarsa lejn l-aspett tal-investiment. Jiena naħseb li tista' tissepara l-affarijiet. Sur Juan Gok, naħseb li huwa leġittimu li nagħtu spjegazzjoni tajba u nagħmlu separazzjoni tajba tal-affarijiet. Hemm tipi differenti ta' spejjeż li t-tifinanzja. Xi kultant kun hemm finanzjamenti li huma sekondarji jew kważi. Per eżempju għandek nefqiet għal spejjeż kurrenti, iżda oħrajn jaqgħu taħt riċerka, żvilupp, edukazzjoni, eċetera, li jaqgħu taħt l-investiment għaliex huma ġejjieni. Diffiċli li tajt l-investiment ma jidħolx fil-budget. Jum kella tajt l-investiment hija biss hardware, ġifiri binjiet, makkinarju li ma jidħolx fil-budget. Ma tpoġġix is-saħħambat fil-budget għaliex u investiment kbir. U l-iktar ħaġa importanti hija li qed titkellem dwar in-nies. L-iktar ħaġa li tolqot in-nies, iżda inti tajt li daħn toħġem u ma toddux mal mad-deficit għal-budget. L-investiment fuq is-saħħa, l-investiment tal edukazzjoni huma l-ikbar eh, ma fejem nuqqasijiet fir rigward il-finanzi pubbliċi. Se kien tiddeċidi li ħatamel toroq biss jew per eżempju impjanti ta' purifikazzjoni tal-ilma jew ikunu xikunu, naħseb li jew ħatamel kollox flimkien, governanza tajba, tekniki tajbin ta' budgetjar, tamel kollox trasparenti u mhux toqgħod taħmel affarijiet minn wara l-ċittadini tittara li l-prioritajiet ikun qegħdin hemm u li kollox ikun trasparenti. U barra minn hekk tiffinanzja kollox. U għalhekk tista' tipprova tagħmel id-definizzjonijiet tiegħek biex tkun più meno komdu iżda min ipprova jagħmel dan nista' nserħilkom raskom li xi darba mbagħad skoprow li kellhom inkubu sħiħ f'idejhom l-investiment ma rendix u r-riżultati tagħhom ma tawx il-frott u mbagħad tista' jkollok finanzi pubbliċi li jkunu mwera ħafna. Iżda naħseb li dik hija l-problema reali, rridu niseparaw. Għax jekk ma niksbux ikun miraġġ. Kulħadd qed u issa teressaq il-mistoqsijiet qed il-President nippruvaw naħdukom tnejn tnejn u naraw kif nimxu. Wolf Klintz issa u mbagħad Filip Lamberts. Wolf, jek jazbak. Grazzi ħafna, Signora President. Kuntenti li għatawn mana sur ħorrija l-lum u nittamaw li dan huwa l-bidu ta' sensiela sħiħa ta' laqat. Inti referejt biss għal punti ewlenin. Tismani? Iva. Inti referejt għal l-enija li xtaqt irressaq jien. Għanna krizi ta' fiduċa Din hija fundamentali. U jiena jidhirli li mod kif qed nippruvaw nikkontrollaw il-kriżi mhux li naqsu l-kriżi tal-fiduċa, anzi qed nagħmlu għallar, qed nieħdu preposti qed irresqu deċiżjonijiet li wara ftit żmien biss ikunu ma japplikawx aktar, ma jreġux iktar. U għalhekk għandna bżonn firewall ikbar, hekk qed ngħidu biex ngħidu l-affarijiet bis-serjetà. U kull ma nistennajt huwa li mhux ser ikunu ta' suċċess. Għandna firewall ta' 500 biljun. Jekk dan iżidu sa' 750 biljun, swieq se jgħidu jridu triljun, mbagħad triljun ieħor, u mbagħad ikollok suq li jgħid 5 triljuni. U dejjem nkunu qegħdin niġru wara ċifri. L-unika mod kif nistgħu niksbu l-fiduċa huwa li naħdmu bis-serjetà fuq l-affarijiet li rridu nwettqu. Ġifiri, rridu najdu li ġala darba jkonna kontroll fuq il-budgets, rridu nresqu riformi, rridu nieħdu miżuri sabiex nistimulaw it-kabbir. Il-kwistjoni hija li sfortunatament dawn l-affarijiet mhux qed nagħmluhom. Meta naħseb li Prim Ministru Reich fuq dokument ta' ħatra tiegħu qal li mhux jżomm mal-mira eh, tiegħu stess. Il-fiduċa tonqos ta' ċittadini, il-swieq tgħidulna li rridu l-fiduċa, iżda naħseb l-ewwel qabel kollox irridu nużaw il-possibilitajiet kollha disponibbli sabiex ninvestu biex nrerġgħu rroddu lura l-fiduċa liċ-ċittadini mingħajr ma nofqu iktar flus. Nistgħu intemmu s-suq intern anke fis-servizzi, mingħajr ma nofqu iktar flus, iżda fl-istess ħin dan ikun qed jistimola tkabbir. Però dan mhux qed nagħmluh, qed nħallu l-affarijiet kif huma sfortunatament. L-aħħar punt minn naħa tiegħi inti titkellem dwar it-teddidiet, l-isfidi li naffaċċaw minn pajjiżi bħal Ċina, l-Istati Uniti u l-Kanada. Naqbel miegħek. Iżda xi ftit żmien ilu għal żmien twil kont involut fin negozju u konna nqisu l-Ġappun huwa l-ikbar teddida u l-ikbar eżempju li għanna nsegu minnaħa l-oħra. U dejjem konna ngħidu li meta musser ninexxinu morru aħjar minn ġappuniżi l-affarijiet jmorru ħażin. Iżda dan l-aħħar morna aħjar minn ġappuniżi u dejna ngħidu li ħamorru aħjar minn ċiniżi. Iżda l-importanti huwa li nagħmlu l-affarijiet tajbin u mbagħad nkunu ta' suċċess. President, mhux kulħadd jista' jistaqsi domanda minuta x'ma nixħin. Sur Filip. Sur Korea, merħba f'Brussell, ħarra għandu domanda tiegħek bl-Ingliż. Nixtieq nilqak hawnhekk għaliex low ECD kien fornitur jagħt hawnhekk. Kien fornitur għal verità mhux komda biex ngħidu hekk f'dawn l-aħħar u il-rapport li intom ħriġtu fuq il diżugwaljenzi dejjem jiżdiedu li intom ħriġtu biex ninsaw il-kwistjonijiet tal-klima u tal-ambjent li ġi publikat il-ġimgħa li għaddiet u anki l-imbuttatura kontinwa tagħkom għal regolamentazzjoni tal-banek u nsemmi b'mod espliċitu l sprun tagħkom biex ikun hemm limiti fuq il-proporzjon tal-leverage differenti. Issa dan se nagħmlu għall-Ewropa, mhux biss tkabbir iżda ġejjieni tal-Ewropa u minn dokumenti tagħkom intom temnu li l-Ewropa mhux qed tagħmel fuq regolamentazzjoni tal-banek, fuq il-ġlida kontra l-irda ambjentali jew id-dużugwaljanzi. Qed nifmek ħażin jew qed nifmek iżejjed ħażin? No, you're not. Le, mentix, jgħid is-sur ħurrija. Naħseb li intom mhux qed tagħmlu u mhux kwistjoni li ma ħafna Iżda ensa eh, ma dak il-kustjonijiet li semmejt inti. Id-diżigwaljanzi qegħdin jiżdiedu. Diġà kienet jiżdiedu qabel il-kriżi. Aħna ngħidu li eh, mifrudin eh, għedin mifrudin, mentri supposta l-logo tal-Unjoni Ewropea hija li ma' qudin fid-diversità, qed naqilbu l-affarijiet ta' taħt fuq. Biex intikom idea ta' x'qed nipprova ngħid. Għaliex fl-aqwa pajjiżi fl-Ewropa Id-diżugwaljanza tfisser id-dħul ta' l-inqas faxxa, l-inqas parti li huma 10% li jista' jmur seba' darbit iktar mill-midħul seba darbit inqas midħul tal-iktar 7% lin. Din ħaġa tajba jew ħażina le, qabel id-divarju kien bejn 5%. Iżda il-medja is-sejja ta' 7 jew 9 jew 10% l-Istati Uniti, Renju Unit, forsi Turkija, li madwar 14%, pajjiżi il-Messiku huwa 25, il-Brażil 50. Tista' tajt kollox miġi wartu żgħar. Iżda xejra mhix tajba, id-diżugwaljanza kull ma jmur qiegħda tiżdied u l-possibilità li tkun fqir anke fil-pajjiżi bħall-Ewropa, pajjiżi fl-Ewropa, eċetera, qegħdin jiżdiedu għaliex laqas ikun hemm aċċess għal fatturi minimi eccetera. Issa fuq l-ambjent, għandek raġun. Għadna kemm ħriġna studju ftit jemilu fil-fatt li għam sejjaħ il-konsegwenzi ta' nuqqa stazzjoni. U l-konklużjoni hija sempliċi immens. Kwalinkwa azzjoni marufa mill-istrumenti marufi marufin illum bl-standards tal-lum ser ikunu jiswawna inqas mill-spiża ta' nuqqa stazzjoni u dak li qed jiġri fil-qasam ta' tibdil fil-klima huwa li qegħdin nħabtu wiċċna man natura u sejrin ħażin għaliex ħammorru kontra l-450 ppm li ħajwaslu għal tisħin dinji ta' 2 gradi Celsius u ser naslu għal 50% iktar minn dan u mbagħad nibdew innaqsu bil-mod il-mod u iktar ma naqdi żmien mingħajr bidliet iktar ħadd iswina flus biex nerġgħu morru lura għal livell xira. U iktar ħat iħdilna ħin ukoll biex nerħu l-livell xira. U għalhekk l-indikaturi tal-2020 jistgħu ma jiswew xejn. U dik tkun telfa kbira. L-Ewropa marret ġmiela l-qoddim kienet kellha rwol mexxejja li ties iżda issa rridu nerġgħu nimxu l-qoddim fuq diżugwaljanzi għal darb'oħra. Hemm numru ta' affarijiet iżda l-diżugwaljanza qiegħda titqies bħala politika sekondarja. Jiġifieri faċċa tkabbir, l-impjiegi, u mbagħad solva waħeda. waħedha. Id-diżugwaljanza hija xi ħaġa li għandna nindirizzaw issa separatament. Issa fuq regolament tal-banek, mod partikolari, inti semmejt numru ta' regolaturi nazzjonali bil-koordinazzjoni, il-kwistjoni tal-kapitalizzazzjoni tal-banek għada pendenti. Jiex ħaġa li għada ma ntemmitx. U Saġunju, dan ħajkun punt komplikat. Issa fuq il-limiti tal-proporzjon tal-leverage qed ngħidu li dan tużawh bħala limitu ibes u mhux noqogħdu nilagħbu mal-lassi bbażati fuq il-pis għax tista' tagħmel ħafna matematika fuq dan, eċċetra, ma tasal imkien. Iżda iva, naħseb li aħna rridu nissuġġerixxu li mhux li mhux qed tagħmlu biżejjed, ħanibda l-affarijiet. Tistgħu tagħmlu iktar. Għaliex din hija struttura ta' min jammira. Jiena favur ħafna l-Ewropa, ermakom u kont qed inħares lejn ir rus ta' bonds fil-kontijiet Ewropej fl-1968 diġà. Diġà 30-40 sena ilu meta l-Ewropa laqqas biss kienet fl-immaġinazzjoni tan-nies fil-Messiku diġà konna qed noħorġu bonds fit-taqsimiet Ewropej fil-kontabilità. U dan skoprejtu meta kelli 18 sena. U għalhekk għandna l-privileġġ li bazati fil-Pariġi. Issa, ndur għal mistoqsija dwar il-krizi tal-fiduċa. U l-firewall. Le, mish kwistjoni li madix taplika, kwistjoni li l-firewall memx Suppost diġa kena dal-firewall sena ilu, laqqas edha hemm illum. Forsi tkun hemm fit tmim din ġimgħa. Xaġa fantastik, għazda mhux edha hemmhekk din il-firewall. U id-daqs issa. Jekk ser ikun 500 biljun illum id-daqs ta' din l-allokazzjoni, mhijiex, jekk qed ngħidu 750 biljun, diġà impenjati għal 3 pajjiżi ma mhux disponibbli, nofs biss huwa disponibbli. Issa l-faċilità l-ġdida Forsi din flimkien ma dak li tħalla mill-faċilità ta' qabel, flimkien ma pajjiżi oħrajn mill-IMF, eċetera, mhux qed ngħidu issa triljun u mbagħad 5 triljun għada pitada, din irid ikollha rabta mal- maturities differenti li jistaw jaslu fis sitt xhur, disa xhur, 12 xahar ta' wara u jekk tista' tgħid isma' lis-suq jiena ser nejn il-tfal tiegħi u jekk intom ħa tfixklu din nħaġa ħan ħan nġilitkom b-snini għawnek għax fl ħar mill-axar swieq minna lajnuna ma se jamslu għal-imkien. ċet jġri għawn? Aħna mux qed nużaw il-fondi tal-Bank Ċentrali Ewropew sal-potenzjal tiegħu laqas il-bonds fis-swieq naf li din kienet punt kontroversjali ħafna iżda nixtieq ngħid ukoll jekk iġobkom Sur Rajoy għat li intom mħazbin. Jina kont miegħu. l li kien hawnhekk stess. U nista' ngħidilkom li aħna tajna konferenza stampa u kien bħalla l-kampjon tal-aġġustament għal ħajwetta iżda sirt naf li wirrit 2.5% dejn iktar tal-GDP u ħanbiddilha u musa se nibdel il-mira ta' 3% għall-iskadenza Kull ma ħnamel huwa li se għamela fuq il-perjodu tal-mandat tijaj u għandi bżonn iktar flessibilta fl-ewwel sena. Għaliex ma nistax nerfa l-pis ta' differenza kollha fuq sena. Jiena appoġġaj dan meta ħareġ fil-pubbliku, iżda nixtieq ngħidilkom li mill-punt di vista tar-raħaj sur Gindols u l-oħrajn voluti fi Spanja, jiena konvint li dawn impenjati bisħiħ. għal miri li rridu jwet u ħasa jwet u għom. Għala, xija kwistjoni ta' fiduċa. Mish kwistjoni li l-Unjoni Ewropea qed timbotta l-qoddim jew teddet li tijom id-daqqa tal-mot jekk ma jimxux il-qoddim, imma jridu jifmu li rridu jilħu livell ta' fiduċa li jkun xira. Il-ġimma li għaddit għallu li intom tibżom il-ġappun, iżda l-fat li l-ġappun kienu sejrin tajjeb minħabba l-izballi tagħhom, mhux għax intom kontu sejrin tajbin, le intom għamiltu mortu tajjeb iżda ċina bħalissa mixin mod eh, gradwali, hemm ħafna problemi interni, ħafna kontradizzjonijiet, iżda tasbus li huma ser jizbaljaw, ejja nsolvu l-sfidi fl europa mbat l-affarijiet jimxu ħedhom. Taraw. Grazzi issa qegħdin fadal il-ħin. Għandi ħames kellima li jixtiequ jresqu li l-mistoqsijiet, jresqu l-mistoqsijiet is-sur Garrija, nissuġġerixxi li jkun hemm minuta l kull wieħed biex imbagħad naslu tweġibiet. Hubner, Hockmark, Serpa, Pitikajnen, Anna Podimata. Grazzi. Nixtieq nikkritikak għax kont kostruttiv wisq u kont ġentili wis, iżda mbagħad fit wiġibiet u rejt li semmejt il-numru ta' zballi li għamlet l-Ewropa u li nixtieq li tispandi fuq din il-lista u tgħidilna iktar x'taħseb li għamilna ħażin hawnhekk. U fuq Rio, xinu huwa l-approċċ tiegħek fuq l-approċċ tal-programm tal-Greċja għal Greċja biex toħroġ mill-kriżi? Forsi tista' tevalwa l-approċċ għax intat li l-istituzzjonijiet ħadmu għal rasom, mux ma ġibdux ħabel wieħed mill-istituzzjonijiet l-oħrajn. Terħu, inti ah, semmejt il-projezzjoni tiegħek tiegħek għad kabir, issa semmejt l-Indja, ċina fejn l-iżvilupp. Mhux daqshekk importanti għalina għaliex nafu li qegħdin fi stadju kompletament differenti meta qabel ma tagħna. Is-sitwazzjoni tal-Istati Uniti hija aktar interessanti għalina. Inti għedt li l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea ħadd iżdid perċentwal wieħed fil-ġejjieni. L-Istati Uniti x'qed jagħmlu aħjar minna? il-bidla fit kabbir marbuta ma' demografija fuq affarijiet li m'għandniex influenza fuqhom jew le. Grazzi, għandi mistoqsija aktar qasir iżda forsi tweġiba tkun itwal imbagħad. Sur Hokmark. Forsi torbot mal ġiba taħna differenti fuq austerità jew stimolu jew jien sejjaħlu konsolidazzjoni jew nefqa jekk nagħtu ħarsa lejn kif faqqat il-kriżi u kif kienet il-ġestjoni tal-kriżi kif ġi żviluppata x'taħseb li hija l-esperjenza ix-xofa li nistaw nitalmu minn dan. Kemm dan l-istimulu sar jgħin? Jiena naħseb li kellna ħafna stimolu għaliex il-fattur pur ta' deficit huwa element ta' nefqa. U jiena li hija naħseb l-istimolu li ma tantx mexa tajjeb biex ngħidlek. Sepa. Grazzi. Fuq il-kapital ta' riskju, il-venture capital. Xtaqt nisma minn għandek naf li għanna nuqqas ta' investiment fuq l-ekonomija reali, specialment fuq l-innovazzjoni u fuq it-kabbir ekoloġiku. Din hija problema ekonomika serja ħafna fl-Ewropa u għalhekk x'inhuma s-suġġerimenti tiegħek biex niġixxu fuq dan ir-rigward. Grazzi. Ani. Grazzi. Grazzi ħafna diversi kollegi u s-Segretarju ġenerali tkellmu dwar it-kabbir u int fi diskorsijiet tijak tal-ftuħ tkellim tu nfasizzajt fuq li għanna noqogħdu attenti għal jitkabbir u l l-ħolqien ta' impiegi semmejt il-konfidenza u ffukajt fuq il-konfidenza fis swieq għal-kem u għaw importanti il-konfidenza ta' ċittadini. Il-mistoqsija tiegħi hija x'nistgħu nagħmlu eżattament biex nipromovu u nixprunaw l-impieg, il-impiegi ġodda, it-kabbir, il-twettiq ta' politiki fiskali u dak li għandu, u per eżempju fil-Greċja, problemi ta' tassazzjoni, għanna tlet effetti f'dak li għandu xasamma tkabbir riċessjoni fostom u anka e, riċessjoni u anka tampiegi. Aħna li għanna bżon il-rizultati. Xaf nistow fil soċjetajiet u ċittadini nixprunawhom biex ikollhom iktar e, konfidenza u fiduċja. Grazzi. E, L-approċ ta' trojka huwa approċ li jidder jisu xi ħaġa li għana ridu niffaċċjaw problema ta' deficit hawnhekk, il deficit kien ta' daqs enormi, kien konnet nitkellmu fuq 5% però fil-fatt kien ta' 15%. Għandek diversi snin biex imbagħad jinżel għal 5 erba' jew tlieta u juħodlok 30% tal-GDP biex jakkumula da kollu u forsi li rati ta' interessi kienu ola, kienem rati ta' interess għal palapwini u dak kollu fisser illi kien kienem kienem kellu zbalji. Aħna tlifna sentejn sħaħ fuq il-Greċja, aħna messna edna sentejn ilu li dil ħaġa u dik il-ħaġa ma kienieċ qed taħdem, aħna tkellimna fuq fil-fat 300 biljun u mhux biljun wieħed. Issa fl-aħħar wara sena jew sena u nofs li nħallsuhom bi flus kontanti biex huma jirkupraw f'dak l-industria zamma ta' kredituri u ta' kollu mill dawk li ħalsu t-taxxi tagħkom. Jiena dan narah bħala dnub, dnub kbir. Ma nistgħux nitkellmu fuq il-kelma erra, ir-ristrutturar, aħna ħadd ma jagħtina permess fl-ekofin biex nitkellmu fuq il-kelma erre għax jajruna irresponsabli u nerġa' najda l-kemm il-darba qed nikkwota. Irresponsabli, għajruna bħala irresponsabli. Meta issuġġerejna li għandu jkun hemm l-istrutturar. Allura meta aħna e, e, tkellimna fuq l-Amerika Latina, fuq il-Messiku, ma kien ġara xej. Isu kollox kien sejjer tajjeb, għaliex? Għax għandek l-euro. Għax jek tuża l-euro, l-euro inti ma tistax tfalli. Jekk inti eh, tiddejjen u tissellef iż-żejjed, ma tisxor xorta xejn ma jista' jmur ħażin. Issa li ġara inti stajt użajt liema munita rrit id-draħma, jekk inti eh, jekk inti tiddejjen u tissellef iż-żejjed, xorta waħda qed tkun xi tkun il-munita inti qed tiżbalja. Imma dejjem għalulna illi kien irresponsabbli il ħsib illi forsi il-Greċja ma tasalx, issa trojka waslet għal dak li aħna ridna na fej ridna naslu aħna, imma tlifna l-opportunità. Nixtieq ħanajdilkom dan. L-ispiża l-ispiża illi aħna eh, konna ta' dak li konnedna li ma nistawx namlu ristrutturar l-ispejjeż ta' impjiegi tkabbir kien isu ħames darb ħames ħames darb 50 darba, 70 darba it-total tal-Greċja. dik kienet tkun għaxar darbit inqas kieku wedna ejja nimxu mod ieħor għax dejjem kienu jgħidulna li ma nistawx immissuha dil ħaġa tal-istrutturar kien qisu dnub oriġinali. Nittama li issa limna il-lezzjoni tagħna u li qed inkunu realistiċi. Nispera li ma terġax tirrepeti ruħad l-istorja imma jekk tiġri għandna nitalmu mill-iżbalji li għamilna. Issa l-Indja u ċ-Ċina fl-iżvilupp tagħhom illi mhux daqshekk importanti għax huma eh, differenti il-magna tal-Istati Uniti edha fil-ħanut u dik Ġappuniżi da fil-ħanut u l-unika magna li qed taħdem u għanna għan edin jaħdmu bi 11% jew 6% jew 7% jina komdu ħafna li nara iċ-ċina bi 8 u 9% ta' tkabbira x'tkun sostenibli. Imma minna l-oħra diset koll effett u żgur li ħajkoll effett bon ġenerali. Diġa qed ikollha. Ovvjament huwa rid hija ħaġa fattibbli imma dawn Imma meta għandek pajjiż kbir illi qed jesporta ħafna, min se jixtri? Aħna maħniex nixtru, il-Ġappun mhux qed jixtri, l-Istati Uniti mhux qed jixtru, allura waħidhom iċ-Ċina u l-Ġappun mhux se mhux se jikbru. Orrajt, l-affajt qegħdin f'postom imma għadhom ma waslux. Il-fatt li l-kummerċ huwa frizzat mhux biss li waqaf jikber imma hemm xejra kbira li u huwa wkoll il-kawża tal-problem tal-problema għax jaffetwa l isportazzjonijiet Issa, dwar l-austerità kontra tkabbir bħala stimulu, l-istimulu kien l-aħjar ħaġa li jsir fi żmien tajjeb u kellna dak iż-żmien tajjeb kellna kriżi finanzjarja kbira u mbagħad kellna paraliżi ekonomika fid-dinja fil-kriżi finanzjarja eh, kibret bħal marda infirxet u mbagħad ġara. Aħna użajna kull regola li stajna nużaw fil-budget biex aħna noħorġu mir riċessjoni Dik kienet deċiżjoni tajba. Jiena appoġġjajta bisħiħ din u naħseb din hija dik li mesna minna. Imma Dan mhux kwistjoni ta' pajjiż b'deficit ta' 6% bħal Spanja, dak surplus kien bħal Ġermanja dak kien bilanċ. Allura l-Ġermanja kellha aktar lok għal manuvra, eh, Spanja u koll, il-Kanada u koll, u nis li u pajizi li kellhom deficit ta' 6% kellhom lo post. Umbat nef u iżjed umbat marru barra mill kontroll Issa lażliet huwa it-taħlita miex dikatomija, mhuwiex stajja billi aħna imnamluha bħala taħlita hija semplistika wisq. Illum għandna e, konsolidazzjoni fiskali u tkabbir li jista nistgħu nsibu anke f'budget f'budget li jkun limitat ħafna. L-edukazzjoni importanti ħafna, it tkabbir eh, ambientali u koll, eccetera u x'qegħdin ngħidu peress li maċ baqalna lok fej niċċaqalqu. Issa ir-rati ta' interess issa qegħdin 0%. Mbagħad ngħidu ejja mmorru structural, immorru favur l-ambjent, eċċetera, Dak li qegħdin ngħidu fl-OECD l-istruttural x'inhu? Xi jfisser? Ifisser edukazzjoni, innovazzjoni, kompetizzjoni. L-R&D, l-universitajiet, din l-istruttur, dak li nfissru bih l-istruttural għandek 24 miljon li għadhom vittmi tal-krizi, inti trid tiffaċjon daw il-problemi tagħhom, go green għaliex, iġifieri favur l-ambjentali għaliex jekk tara e, e, bejn il-ġenerazzjonijiet dan huwa dinja t-triq li għandna naqbdu. Issa dwar il-venture capital, xanna namlu biex nixbdu l-investiment lejna fil-Going for Growth publication li għamilna li jena nistidinkom taqraw e, kompetizzjoni gbar u produzzjoni f'dak li għandu xaqsam ukoll mar l-agrikoltura naf li dan huwa punt sensittiv. U titjib fis-suq tax-xogħol anka iżjeda fil-mobilità tax-xogħol dawn huma kollha punti li qegħdin f'dil pubblikazzjonijiet ejja mmorru lejn favur dejjem lejn is-suq waħdieni. Issa aħna konnilna natu parir mill-2007 fl-2009, l-2011 u naħseb illi anka s-sena d-diela ħankun qed nagħtu l-istess pariri, imma ħana ħankumplu għaddejjim bija din biex inċaqal u l-nies jinteressaw ruħom biex jinvestu fl-Europa. Fost oħrajn. Bil-ħaqada aħna ħanniedu u għadhom edin jipproduċu bil- illum fi Brussel, għada fi Brussel se nipublikaw is-surveys ekonomiċi mhux fl-Ewropa wkoll imma madwar l-Ewropa. Allora nistidinkom għal dan għal din il-launch u tistgħu tħarsu lejn x'inhuma l-aħħar kalkoli l-iktar reċenti sempliċement li dawk li qed insemmi issa. Tkabbir mela fil-fiduċja ta' ċittadini f'pajjiżi wkoll fejn hemm programmi fiskali u aġġustamenti fiskali le, jien ma naħsibx li għaxi ikollok aġġustament fiskali, inti sta sempliċement tista' tinsa fuq it-kabbir. Imma ejja nkunu realistiċi, xi pajjiżi spiċċalhom iż-żmien sentejn ilu u dawk il-pajjiżi xi wħud minnhom femu oħrajn le. U ma bdewx il-proċess ta' ġustament sentejn ilu. Dawk kienu jgħidu aħna immuni, aħna vaccinati kontra kull tip, kull possibilità ta' problemi fiskali. U issa, issa din naraw ħafna imġieba ta' virtu imma sena tard, sena u nofs tard, sentejn tard u l-ispejjes ta' dawn l-aġġustamenti issa u ma ferm iktar oljien u l-prezz biex inti tidħol fil-klab sar iktar oli, sar iktar għali, illum biex nissodisfaw ġudizzju ta' suq li u iżjed sever, issa wa iktar diffiċli mill-li kien kien ikun senajlu sentejn ilu. Kieku skont tista' tissotisfa s-swieq b'nofs dak li għandek bżonn illum biex tissotisfhom. Bażikament aħna konna ngħidu li s-swieq mhumiex qegħdin jifmu l-inna. Memħat li jismu suq, is-sur suq minnu dan qed jgħid il-kellim. L-uniku mod kif aħna huwa kif aħna nilliberaw is-suq huwa biex aħna mmorru lil hinn flok 50 tijom 70 flok 70 tijom 100 għax dan huwa l-mod kif inti tista' taġġusta il-finanzi tiegħek. Per eżempju għaliex għandek daqshekk impatti li jvarjaw. Anħu il-kas Renju Unit u nieqaf hawnhekk bil-bil għax qed jgħidu li li sar il-ħin. Għaliex il-problema ta' Renju Unit kienet kredibbli għal-kem naf li din is-set qed ikollha inqas rwol il għaliex huma nidew programm ambizzjuż enormement u rridu jizomu ma dak il-programm. Għaliex diversi pajjiżi qegħdin flink li qegħdin flin kwitilhom ma tanċu ma kredibbli għax ftit ftit ftit kien ftit ftit kienu jimxu biċ-ċirkustanzi ma dewx mit-test ta' kredibilta ta' fiduċja. Kienu jgħidu jekk kien għandi bżonn mija u nagħtik il illum forsi s-suq ikun kontent konna ngħidu le Allura forsi titintu 23 lanqas u kull dar barra ta' titla titla titla u iżjed. U frankament, marrix nqot għandkom l-eżempju tal-Ġermanja, għax kulħadd jitkellem fuq il-Ġermanja kemm qed jagħmlu affarijiet tajbin u sbieħ, imma nista' nsemmikom pajjiżi li llum qegħdin f'taħt pressjoni u wieħed taħt il-budget imma illi miex sew skont is-suq u oħrajn li qegħdin jagħmlu affarijiet tajbin imma is-suq mhumiex se jixtrulhom jaċċettaw l-istorja tagħhom u jemnuha. Meta jaqtawlek dembek biċċa biċċa żgħira wara l-oħra, dik hija ħaġa li tweġġa ħafna. Jekk inti id-demb taqtaw malajr biex ngħidlek mod figurattiv, eh, dik saret darba u daqshekk. U fuq dik il-nota eh, ek nir-ingrazzjak tal-opportunità li tajtni, Signora President. Grazzi ħafna. Thank you very much. Uh, Fat, grazzi ħafna. U kif diġajet jina ħat pjaċir b'dan dal diskors tijak u anka dak li jett waqt l-ekofin jkolli insellim l-eka xiridu nip u mixim bil-punt li jimista l-agenda fil-fattanna żewġ punti tal-aġenda għanna rapport tal-onorevoli ta Gawdes dwar il-Tupac. L-onorevoli Gawdes, Jean-Paul Gawdes, inti lest, mela tis nistaw nibdew. Grazzi, Signora President. Għan nitkellem bl-Estonjan, et jajt il-kellim, et jajt il-rapporter. Tafu l-Estonjan? Et c'est qed isaqsi lil Il Iman estonien, pour varier, mais finalement... varje me finalment. Għan nitkellem bl-Estonjan illum imma insomma ħan aħjan nitkellem bil-Franċiż qed jgħid. Il-battalja tkompli mela illum fuq l-aġenda għandna it-tupek żewġ rapporti u għal-konvenjenza tagħna ħan nitkellem l-ewwel btiegħi. Mbagħad nitkellmu jitkellmu shadows u ikun hemm ir-rapport ta' Liza, il-kollega tiegħi, Eliza Ferreira, u mbagħad nimxu inkomplu sejrinek, Lan mela ta' regolament dwar pajjiżi f'diffikultiet gravi li huma medda huma huma li kollhom sistema li fċer jekk ikun hemm il-bżonn ikun hemm sorveljanza ekonomika u budgetarja għal dawn l-istati membri li jkunu għaddejjin minn jew medda daw id-diffikultajiet gravi. Nixtieq infakkarkom li taħdan dan il-fajl l-ekofin diġa ħadet id-deċiżjoni tagħha armajn xarilu u issa għaddejjin aħna tagħna fil-Parlament. Mhuwiex dibattitu faċli u l-kollegi tagħna għan diġa ippreżentaw qatt ta' emendi hemm kważi 200 emenda għat-test tiegħi. Allura, x'inhuma il-punti jew il-kwistjonijiet l-iktar problematiċi? L-ewwel, jiena ħat nota li fit-test tal-Kommissjoni, il-Kommissjoni kienet qed tiddeċieda waħida mingħajr ma semmiet il-Kunsill jew ftit kien hemm imsemmi il-Kunsill meta nieħdu għall-emendi dwar l-ewwel miżuri. Jina kont pjuttost eh, sorpris anka dwar it-taqsim ta' responsabilitajt kien hemm referenza għad deċiżjoni meħuda tal-Kunsilli mbagħad waqgħet. Ma nafx minix daqshekk żgur li dan jaqbel mal li l-Kummissjoni tkun tista' tieħu deċiżjoni twaħida minnajr ma tinvolvi il kunsill f'xi punt, xi waqt Ovvjament, dik għandha l-indipendenza, il-Kummissjoni għandha l-indipendenza u għandha l-libertà biex toħroġ b'deċiżjonijiet u b'mod informali forsi l-istati membri kunet qed ipoġġu ikun pressjoni fuq il-Kummissjoni biex tieqaf milli taġixxi u għalhekk naħseb li e, ċerti emendi li joħorġu mill-Kummissjoni jistgħu e, jaqgħu permezz ta' maġġoranza kontra jekk per eżempju, però tkun di tkun problematika jekk ikun hemm eh, maġġoranza sempliċi, però aħna nixtiequ li jkollna eh, simetrija mal, mal ma, six pack u tini jaspetta dal-fajlu għal-fat li għanna għanna u fl-istess waqt bħal eh, kompatt fiskali kif diġa intqal fil-laqat tagħna naħseb illi nistgħu naraw x'ista jiġi integrat fir-rapport tiegħi hemm qatt ta' miżuri tal-kompatt kim seħ intergovernattiv u naħseb dawn il-miżuri għandhom jittieħdu fit-tieni leġislatura u di taqbel ukoll ma hekk seħa regola tad debt ta' fost istati membri u jidħol fit-trattat intergovernattiv li naħseb huwa daqsxejn ta' patt fost l-imsieħba diġa ta' din, allura il-proposta oriġinali hija dik li titnieda eh, sistema ta' sorveljanza għal l-istati membri li jkunu f'diffikultajiet li servi wkoll ta' protezzjoni għal daw il-pajjiżi f'diffikultajiet. Din hija naħseb eh, konklużjoni loġika kif proposta mill-Kummissjoni u fil-każ li daw il-miżuri ma jkunux ma jkunux l-effett kif mixtieq dan mhuwiex f'kuntrast ma dawk li opponew għal din, miex kwestjoni li ma nħallux l-istati membri neħulhom responsabilta kollha. Miex kwestjoni ta' dan, imma l-kontrarju namnu possibli biex il-Komissjoni tagħmel l-istat membru eh, responsabli u jkollu sistema ta' protezzjoni u b'mod ieħor ma kienx ikun eh, ma konniex naslu għall-istess, ma konniex inkunu bl-istess mod u eh, eh, stat membru ma jkunx f'sitwazzjoni li jista' ifalli. Issa kien hemm xi punti wkoll oħra u li ġibdu ċerta oppożizzjoni mill-Komissjoni u minn stat membru partikolari. Meta niġu għal din is-sistema ta' sorveljanza imsaħħa, il-konsekwenzi jkunu illi l-istat membru eh, ikun protett minn ċerta pressjoni għaliex dak l-istat membru ikollu jieħu ċerti miżuri li jatuħ diversi aġenziji u istituzzjonijiet pal IMF, ecc. U meta eh, eh, u din l-istess ħaġa bħal meta tkun panija tkun f'diffikultajiet. Ġifieri il-miżuri ikunu li il-frizar l-ewwel net il-frizar tal-bit ta' early payments umbat tiffriza il-kreditu li jassiguraw li id-dejn irrid jitħallas immedjatament, un bat it-tielet għandek friza ta' rating ta' dal-pajis, un bat aspetti uħor ikun l-obbligu għal-kredituri li jiddikjaraw publikament xinu ma l-flus li huma eh, irridu għandhom jirċievu fi żmien eh, fi żmien qasir. L-ewwel oġġezzjonija li aħna nkunu qegħdin innaqsu l-kredibilità tal weda mela ta' li seti membri li qalu dak li ġara fi Greċja mhux se jirġa' jirrepeti ruħu bandohra. oħra. smajna x'kellu xi jgħid is-Segretarju Ġenerali ta' WCD kellu affarijiet interessanti xi jgħid, ġifieri mhix xi ħaġa dejja xi ħaġa ġratta ta' darba mista terġa' tiġri. Miridu nitalmu minna di. U inti qed tibni starijiet e, e, e, ma jfissirx illi etħedġeċ li jkun hemm iktar mart imma sempliciment inti kontent li inti kollok dik l-isptar biex tgħin in-nies jekk ikun hemm bżonn. Issa fl-istess fuq itself istat dan ifisser eh, illi stat ikun jista jgħamil default u ma jkollux bżonn iħallas id-dejn tijaw, ma mhux sew. Is-sistema l-għani li tippermetti l-istat membru illi jirġa' jirkupra, jirġa' jgħum fuq saqajh Umbaħt ikun jista' jilħaq eskadenzi forsi tawallu skadenzi sa meta jrid iħallas. Dak li qal segretar ġenerali ta' OECD u interessanti għaliex jekk dan id-deċiżjonijiet saru pereżempju sena sentejn ilu, ġifiri li wieħed jixtri id-dejn kollu Grieg dak iż-żmien, kieku konna frankaw xeba flus. Iżul nikkalam ta' sistema tagħna hija li nippermettu illi nevitaw illi spejjeż minħabba nċertezzi umu, inti jattejt li dan ħajġi li s-suq jaqbatu jġennen. Imma ma nasibx li jena nendisseta li namel dan. Inti li inti trit u s-suq li jritu hija situazzjoni li jattaċevolom. Iżda li fl-istess waqt kun tista tbassar il-ġejjini, tkun tista tkun konsistenti. U segretarju ġenerali li kienet jgħid kienet juri dan. Aħna nħossu illi s-suq huwa kontent li jekk minna u sena sentej oħra ma jafux kser ikunu regoli għal-kredituri bejn istati membri u situazzjoni ħansabu fija mill kredituri ġifina nħas li dawn argumenti wara l-ġantinijiet ma nix nqissu b'serja ta' ġurinti ma tistax tgħid bċentezza li qatt qabel muħajr ġaj qatt iktar ma ħajkollok mibstat membru fiż-żona Ewropa l-Portugal, l-Italja, l-Ispanja u oħrajn li ħajġi l-omek. Eh, inti aħjar ikollok sistema legali ċara illi għana nkunu nistaw nirriflettu dwar flimkien. Bħala soluzzjoni utli. U din hemm problema oħra sa rigward ir-rabta bejn din is-sistema ta' ħarsin u il-mod kif il-tħaddim demokratiku ta' stat membru partikolari u għaddej ġviġi inti ma tistax. Nikollok amministratur illi kull darba imexxi l-pajjiż. Min mistax ġifieri jkun tkun entità barranija li tmexxi pajjiż, jrid ikollok sistema etika. Il-miżuri li proponu l-Istat membru, negozjaw l-Istat membru u l-awtorità leġittima tagħha. U dawk li huma voluti li jgħinu l-pajjiż li jerġa' jinfuq saqajh u inti trid tħares il demokrazija ta' dak l-istat membru partikolari għalhekk aħna nistgħu nsibu soluzzjonijiet traumatiċi. Ningrazzja l-ħafna kollegi li resqunna emendi. Jina fassal ta' bozz, diġa, diġa u rejta li shadows. Ġifiri għandi xie abbozzi ta' emendi, ma' li nkunu nistaw naħdmu fuqhom imma mhux interess tagħna li neħlu wisin fuq u dannax nkunux qegħdin nirraġiċu mod tajjeb jekk għanna għodun ndewmu nġebdu. U bat barra minn dan, ECOFIN adotta ċertu deċiżjonijiet milux u jekk aħna rridu li konna dejattana li jeddaħlu dan rapporti mela rridu nkunu nistgħu ninnegozjaw u iktar ma jgħaddi Iktar ma jiċkienu setat tattana ta' negozjar din hija l-opinjoni personali tagħna tiegħi. U nittaqgħu nibżaw wis din fema tiegħi hija rib ħafna r-realtà. Grazzi. Grazzi tassew. Sejt Signora Ferreira. Nishtiq nibda Bini ningrazzja s-sur Gozes f'xogħlu u nawguralu fuq l-approċċ tiegħu. Nifraħlu ta' dan l-approċċ li adotta għaliex kien lest li koopera u li negozja u ħadem qrib ma' shadows. Kif qal Sur Gozes, naħseb li dan il-test leġislattiv irrid jitqis bir-reqqa. U għacċar illi mhix biss l-implementazzjoni tagħha li se twassal għal klassifika ta' pajjiż bħala pajjiż li waqrib ħafna insolvenza u li jfalli, iżda bażikament li jintroduċi xi ħaġa ġdida, novattiva li hija possibilità għal-pajzi oħrajn li huma rappreżentati f'Konsil u li huma fil-Eurozone biex jitolbu għajnuna. U b'dan il-mod ikun jistgħu joħolqu sitwazzjoni tixbaħ ħafna dik li għandna fil-Greċja Portugal u l-Irlanda. Jiġifieri wa tekst leġislattiv kumpless ferm u l-konsegwenzi tiegħu jridu jkunu studjati bir-reqa ħafna. Meta nirġu għall-emendi li jina semmejt, dawn huma nfasla biex naraw li kunaw rabta bejn il-proċess kollu li aħna rridu ma nistawx ninjaraw dak li diġa għanna meta aħna għanna proċess leġislattiv serju bħal dan. Dak li qed nipproponi f'emenda wieħed erbajn. Huwa proċess għal dħul f'pajjiż fis-sistema li kollha sorveljenza aktar msaħħa. Jekk dak illi qabel kienu suġġett għal proċess li huwa magħruf bħala in-depth review skont il-bizbilanċi makroekonomiċi. U meta dan iseħ dan jitla f'deficit eċċessi. Ġifi proposta tiegħi hija illi tkun hemm rabta bejn il dan il-mekanizmu u l-mekanizmu illi diġa dwaru f'kontesta six pack sabiex il-pajjiż ma jispiċċax sitwazzjoni ta' pre-insolvenza. Ġifi situazzjoni qabel falli, mingħajr ma l-menu jkun hemm ċertu regoli jrid isegwi regoli minn leġislazzjoni diġa teżisti li e, wieħed irid jobdi li jkun servu bħala linji gwida f'dan il-proċess ta' solverjanza ta' pajjiż. Sakemm forsi ma jkollniex monitoraġġ mill-qrib jew sorveljanza msaħħa. Għalhekk nipproponu li emenda 144 e, tiddaħħal biex konna żewġ tip ta' proċċi. Wieħed fejn inti titla għal informazzjoni għal pajjiż. Vi firxa sija ta' informazzjoni dwar pajjiż. Jendu xaqsa ma' sorveljanza aktar ħafifa. Meta tkun suġġetta għal sorveljanza msaħħa. Mbagħad għandek sitwazzjoni oħra fejn il-pajjiż ikun qed jitlob għajnuna u mbagħad hemmhekk informazzjoni li tintalab minn dak l sat membru jkun iktar eh, iktar detaljat, iktar stret u dettajat. Jina u korre s-saqt emendi 144, eh, għan irbib 120, 132 u 134. U importanti dak li għeddi naħnu taħt il-six, dak li naħnu taħt il-six packs, eh, six pack, jisarraf eh, rekomendazzjonijiet għal pajjiżi kollha, ma jistax ikun li kull pajjiż ikollu rakkomandazzjoni differenti. Jrid ikun hemm konsistenza. Din kruċjali. Dak li inti titlob li għamel stat membru meta jkun soġġett għal dan it-tip ta' monitoraġġ mill-qrib, sorveljanza mill-qrib, dan jrid ikun kompatibbli koerenti ma' dak li titolbu l-istat membru taħt il pat ta' skabir u taħt il-programmi ta' forma nazzjonali ġvidi tip ta' konsistenza fundamentali ġviri mux għax pajjiż jinsab situazzjoni iktar ehm, tawċ minn ħattijħor, eh, ma li tista' tabotu tinsa dak il- ehm, obligi li kellu dak il-pajjiż jew insil weddit il kolomin dak il-pajjiż qabel ukoll. Aħna fuq livell politiku irridu ma ninsewx il-kwistjoni ta' jista' jkollok situazzjoni fej pajjiż jispiċċa li jitlob għajnuna għaliex il-stati membri oħrajn tiegħu qed iġielhom li jgħinu li jitolbu għall għajnuna. Ma xi ħaġa bħal di hija diffiċli m'hemmx mekanizmu eh, finanzjarju jew mekanizmu Ewropew stabilità eh, Ġbir dak li jkun ma jfissirx li tal tiegħu se jiġi milqu mod pożittiv jekk m'hemmx il-mekkaniżmi fisseħ. Għalhekk kiena nitlob illi pajjiż f'din is-sitwazzjoni fejn jgħuha bil-fors irid jitlob għajnuna jiġi fi garanzija ta' għajnuna min-naħa tal-FSF biex ikun nistgħu nevitaw illi dawn ikun jagħti dendel biex eh, jamlu bih li jridu blaħnina is swieq u spekulazzjonijiet. Issa, Eh, ek aħna ma wasalniex għal formulazzjoni konġunta jina onorata li eh, u eh, tnħurruh li Revori Gozes ma użax it-terminoloġija ta' il trattat intergvernativa għajan ħoss li il- din il-rapport u uffariet u xi permettinna li naslu għal tekst aħħari li huwa bilanċat jiena wkoll nifraħ għal fatt li sur Gozes għal li jaqbel mal-kapitlu 11. Iva, mċertu aspetti ta' dettali li wieħed irid eh, jippreċiża iżda naħseb illi ta' min inkomplu niflu iktar mill-qrib u naħseb li fi spiritu ta' kooperazzjoni se nasolkom għal għal eh, soluzzjoni jidher promettenti. Still quite a lot to do. Next, Carl, it's you. Kellimni miss. Fisem l-alde, nishtiq ringrazzja il-rapporter tana jitissur Raglund, Għax naħseb illi kena il-ringrazzja il-rapporter xkena ta' bin ħafna f'dan il-rigward il-gbar fokus f'dan dan il-grupp fuq dil-kustjoni jirin saħħu il-monitoraċ u l-possibilità li intervjenu f'problemi qabel ma jkun tard wis u dak li ħna ressaqna pala mendi huwa mixin dik id-direzzjoni ħafna mill emendi aħna ressaqna resaqna minnaħtijaj li huma appoġġati mill-grupp u tanna u koll perspettiva koherenti fuq dan kollu u xi ħaġa li kopri ħafna affarijiet oħra wa kif ser nindirizzaw il imġiba ta' votazzjoni ta' deħid deċizjoniet deċiżjonijiet fil-Kunsill meta nqisu l-fan dak li aħna diġà diskutejna ġifieri fil kontesta ta' six pack li diskutejna li diġà kien hemm storja ta' horse trading bejn fil-Kunsill u aħna nħossu illi aħna rridu nasu soluzzjoni b'ħejta deċiżjoni ta' eh, marranza kwalifikata riversata eh, li naraw ġifiri li hemm ċerti li jkunu jistgħu jittieħdu. Ma jiġux imblukkati. U dak li huwa wkoll is-sorveljanza msaħħa il-Kunsill qajt jgħid illi din xi ħaġa dil kwistjoni tista' tiġi inizjata ħeda u aħna dan il-kontest importanti illi konsil ukoll qabel. Għax aħna qedna qabel jem proċedura fejn dan is-six-pack għedna li konsistenti ma terċi reġizazzjoni ta' kif il-Kommissjoni tista' tagħmel monitoraġġ ta' dak li qed jiġri f'pajjiż qabel ma jibdew jittieħdu miżuri naħseb li din hija naturali ferm aħna qatt ma definixejna mill-qrib dak li irridu ngħidu biha dan istudju l-qrib ta' pajjiż iżda naħseb jagħmel sens illi dan il-Kummissjoni ma tistax titfa' xi ħadd fuq sorveljanza binnar ma jkollha raġuni ta' xejn. Iġifieri ma naqbilx li nbidlu l proposta oriġinali rigward eh, dan id parti tal-proċedura. Għamilna proposta wkoll li namlu mandatorja sabiex din tkun iktar b'saħħitha di ta' sorveljanza biex edna li il-Komissjoni tista' tieħu deċiżjonijiet. Għamina proposti addizzjonali 6.3 biex nżidu possibilitajiet biex nżidu pressjoni fuq stati membri li mhumiex lesti jkooperaw fuq il- program ta' ġustament makroekonomiku. Issa rigward il-kapitlu kollu ta' kapitlu 11. Il-ħafna persuni jaraw jaraw il-lat tajjeb iżda il-mistoqsijoni kejjek u ix żmien u l-waqt li ndaħlu dan il-kapitlu numru 11. Jiena nil-karruġun jett nara nana għanna dan huwa li il-pajizi li jissa u ma taċċeġu pressjoni tas-suq, per eżempju, iktar fil-nofsinhar tal-Ewropa ħaj jispiċċaw Eh, ifallu għallura nissuq ma jkunux ċerti jekk jafdaw għamura qasma rridu għalhekk aħna nagħtu sinjali li aħna naraw dan is-sinjal li ta' jista' jkun li kuna fallimenta x'inkalla, dan jista' jkollu konsekwenzi iktar koro Dan jiexa ħagġa ħaġa li hemm ħadd ieħor jtira dan it ħassi pero għalhekk aħna kontrija. Għalkemm nifhu li fuq żmien twil jista' jkun interess amti u tajjeb li nagħmlu dan u meħtieġ għalmenu, imma ma nasbux li dan huwa f'waqtu. Ġiri kwesta sensittiva fem. Issa rigward li nindaħlu il-kompat fiskali aħna għedna hawnhekk li jemna ħafna sforzi sabiex dan iseħ u nittama li nkunu nistgħu naqbu fuq dawn l-isforzi kollha sabiex li ta' portekka jkunu jistgħu jkunu iktar korrenti dan il-qasam dwar il-deficit strutturali indiġa ħlejt il-ħin jiddiskuti għawnek hawnhekk ma nafx jekk jien għandnax natu wkoll il-sinjali li fuq dan id-deficit iżda hemm min qed jgħid li jirna nkunu nkunu korenti mal-konsolidazzjoni fiskali u nifhimha eh, allura sa min issa biex nagħlaq tuni ċans bejs koordinatur tagħna mhux qed hawnhekk nixtieq ġed nagħmel erba' punti fuq l-inizjattiva tagħha l-ewwel net tisħaq fuq il-fatt li aħna supposta nkunu koerenti ma' dak li aħna disk ġixlina fil paketta tas-sitta li nixtieq nisħaq fuq kol u rridu nintrattaw eh, lakuni eżistenti sabiex il-proċedura taħdem mill-lata komissjoni jekk niprovaw naħdmu l-odda li supposet naħolqu. Bat Silvija tgħid illi aħna għanna ċertu mekkaniżmi li jistgħu jħolqu ċertu temiet dan jista' jwassal għal eh, jirreferi l-istess ħaġa ġifiri kapitlu 11 un bat il-grupp għal deridu jgħidu li l-font, redemption font ġifiri ta' fidda fidi eh, dan huwa importanti ħafna għaliex b'dan il-mod inti tista' ehm, forsi solvi krizi illi solvi il-krizi minkejja li ġifiri dawn is-sinjali tajbin fis-suq u żviluppi aħjar fil-ekonomija reali, s-sifi tajtu tajt ukoll li sa membri qegħdin għamtu ċomma diffikultajiet jistgħu e, jużaw il-lat ta' tħul u l-unika mod kif aħna nkunu nafu nistgħu nafu u li naqraw id-dokument.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 Jina nevi epping. Jina nishtiq nejt li ħna rridu naħdmu għal sforzi imsaħħa fi zona euro. Issa nara fuq il-senjora Gozes u Sur Ferreira dak li intqal dak ir-rapport ta' Gozes, is-Sur Gozes, skużani, eh, jienet fi diskussjoni ta' jkollni kena qabel illi aħna nistaw nappoġġaw ħafna minn dak li qal is-Sur Gozes. U jiena kontent li dan huwa l-każ għal ħafna mill amendi ta' kompromess tiegħu. Hawnhekk f'emenda 180 jiena nisħaq importanza ta' li nevitaw duplikar ta' brigi ta' rapportax fil-Stati membri ta' zona euro li huma taħt program ta' aġustament makroekonomiku li naqbel ma' sur li jkun hemm mod kif aħna jkollna stati membri li huma taħt problemi finanzjarji illi kollhom protezzjoni legali l-emendi tiegħi tnejn disa jgħid illi jekk stat membru jkun ma jkunx lest illi ċedi il sovranità budġetarja tagħha mela jkollu l-għażla jitlaq mizzon euro. Il-Kummissjoni il-Grupp u l-Eurogrupp għandhom dan il-każ jgħinu l-Istat membru involut nit prattiċi passi prattiċi biex dan jisir mod iktar fattibli u inqas mod li joħloq problemi. F'emenda tiegħi 160 u 192 il-rapport ta' Sinjora Fejra jena suġġerixi li il-pjanijiet ta' ħruġ għad-dejn pubbliku għandu jkun Ehm, parti minn pjani budgetarji li l-stati membri jisottomettu pala parti minn proċess ta' monitorax jek ikun hemm bżonn il-Komissjoni ser um, emenda fuq dan eh, dan il-punt biex ikun nistgħu nevalwaw jekk ir-rekomendazzjoni li nataw l-Istati membri fil-kuntest tal-semestru tal-Unjoni Ewropea ġew indirizzati mod xirqa. Eh, fl-emendi 93 u 217 ġriri il-Kommissjoni tiġġustifika rekomendazzjonijiet kollha tagħha għal aġġustamenti ta' dan il-budget nazzjonali propost dim il-Parlament Nazzjonali. Barra minn dan, il-Parlament Nazzjonali jrid ikun jista' jiddeċiedi maġġoranza ma' vota maġġoranza sempliċi jekk din l-opinjoni kun vinkolanti fuq istat membru jew le u ira li din hija mod effettiv u faċli li aħna ntejbu il-leġitimità demokratika ta' dan il-mużuri proposti. Fuq il ritiġijiet u li ġu pubblikati jiena nifoka fuq 217 u 223 Eh, li dan għandu jkun pubbliku kollu kemm isir pubbliku kollu kemm musa kemm il-Kommissjoni jibgħat wara il-Konsultazzjoni l-Grupp tiddeċidi li m'għandux ikun il-każ u tippreżenti lill eh, s evalwazzjoni fuq is-sitwazzjoni ġenerali budġetarji fuq il-prospetti taħat l-Unjoni kollha kemm grazzi. Grazzi, għamilt il-kommenti tijak fuq eh, Reverjali Siva mela mm, peress li ma nixafna ħin nistaw morru minnu fih għal Eh, Sven. Grazzi fil-qosor ħafna ma xtiex noqgħod nerġantani dak li ntqal, imma l-ewwel net fuq l-emendi tagħna. Dawn jissuġġerixxu li nappoġġaw l-approċċ bażiku tal-Kommissjoni biex niċċaraw aktar kif ser nitrattaw pajjiżi f'diffikultà kbira. Jiġifieri huwa importanti illi ikonna din iċ-ċertezza legali meta niqisu l-implikazzjonijiet demokratiċi tal-miżuri illi aħna qegħdin naraw bħalissa għalhekk huwa importanti li dan ir-regolament ġi propost. It-tieni ħaġa. Aħna nappoġġaw ukoll illi ikun hemm tnaqis tal- pis ta' proċeduri paralleli, ek kif inhum meqjus palissa għaliex ma ta' sens illi inti kollok rapport ta' trojka mod proċeduri ta' deficit eċċessiv, fi zbilanċ, eh, proċeduri ta' iż dawn kollha f'daqqa minn mekanizmi differenti ta' sanzjonijiet. Ġifiri jagħmel aktar sens li nagħmlu streamlining tal proċess iżda fl-istess waqt li nippreservaw il-ħtieġa illi nirrapportaw u li navalwaw il żbilanċi Barra minn dan fl-emendi tagħna nissuġġerixxu illi ikonna bilanċar minn ġdid skont ċertu rini gwida ġifiri fej possibli il-proposti tal-pat fiskali għandu jkun introdott dan it-tekst. Nasib li huwa ċans tajja pa parlament illi dirġaw jidaħlu l-approċċi intergovernattivi meta jitrattawhom. Ovvjament ħafna minn dawn huma msejsa fuq il-rapport ta' Nissan iżda wkoll dan l-istess insibuh ċertu punt fir-rapport ta' Jean Paul għandu jkun hemm. Interess komuni tal-Parlament li naraw illi kemm jista' jkun mill-parti kemm jista' jkun tal- eh, kompatt tal-konsolidazzjoni fiskali dan jiddaħħal ukoll hawnhekk u biex inkun daħlu fuq livell nazzjonali. U kol dak li għadna fuq il-font tal- eh, li meta tifdi spejjeż li inti eh, teħles mistok ta' d-dejn tijak. Ministawx n-njarawa u għalek nħossu li jem rabta naturali meta nġu biex ndaħlu din l-ideja ta' font ta' fiddi tal-flus, fidwa tal-flus, meta inti li twassalna għal eh, soluzzjoni tajba għal dak li kien id-dejn għaddim antik fil-qaffas ukoll tal-evalwazzjoni fid-dawl tal-programmi ta' ġustament makroekonomiċi għal-pajizi li huma f'diffikultà, l-annijiet tal-sena 2020 tal-Unjoni għandhom jiġu evalwati bitih u dawn għandhom ikollhom rwol iktar qawwi u barra minn dan is negativi negattivi għandhom jiddaħlu jitqisu aktar mod bisserjeta kif ukoll spillovers negattivi ġejjin minn pajjiżi oħrajn ġifieri dawn mhux biss qed nitkellmu dwar direzzjoni waħda hija imma l-pajjiż fi kriżi tista tagħmel pajjiżi oħrajn e, tista il pajjiżi oħrajn li batu maħabba fija u hemm eżempji li hemm pajjiżi li jistgħu jagħmlu ħsara għal pajjiżi oħrajn li qegħdin f'diffikultà per pereżempju fil-qasam tal-evażjoni tat-taxxa kif ukoll il-ħarba e, mill-kapital e, kif qed naraw f'ċertu pajjiżi u għalhekk aħna rridu naġixxu biex naġix biex nitrataw dan it-tip ta' spillover negattiv prinċipju ieħor li aħna provajna ndaħlu li ikonna iktar trasparenza fil-qafas li trattaw dawn il-pajjiżi fil-kriżi. Nħossu illi mi fl-aħħar mill-aħħar mhuwiex eh, vantaġġ għal vantaġġ taħat li dokumenti jew l-għanin jiġu publikati minn Times Finanzjarju jew mill-qasma jiġu publikati, nina nħoss illi dan il- um, din il li kotet jibza minħabba ħaj jipublika dawn il-dokumenti li ħaj eh, jġi l-issu li jiddeterjera ma xie reġi għaliex xaħja jiġu publikati mod trasparenti u ċaru regolari milli għabatu jġu publikat minn kulħadd. Il-pajjiż għandu il-dritt eh, li kollu għacċessa l dokumenti kollu relevanti inkluż dawk id-dokumenti li huma memuża mal missjonijiet ta' soluzzjoni tal-krizi eh, kif ukoll il-kapaċità ta' jista' jerfa' li ma' dejn u għalhekk dan id-dokumenti jridu jkunu mħejja dan il-mod billi mod tal mod li qed jitkellem mal imsieħba soċjali ma' soċjali ċivili in ġenerali. Dawn huma prinċipi li huma stabiliti sew fil-qafas tal-IMF, l-IMF tallem f'dan ir-rigward u naħseb illi l-Ewropa għandha għalmenu ma terġax lura ta' l-ura l-ċertu prinċipi illi diġa ġew stabiliti fil-qafas tal-IMF. Jiġifieri Irrit ikun hemm dialogu ta' bil-fors bejn il-msieħba relevanti u irrit ikun massimu ta' trasparenza. Għalhekk aħna qed istennew bil-ħerqa għal diskussjonijiet mhux inqodna bil-iktar listi iżda importanti li E nippruvaw ninastu għal ftejjim fuq dawn il-kwistjonijiet. Mod partikolari regolamenti għal dawk il-pajjiżi dikultajiet kbar li jista' jżid benefiċċju addizzjonali li ma żdiedx fil-qafas tal-pakketta sitawnek il-Parlament jista' jieħu l-opportunità biex id-demokrazija Ewropea tkun iktar b'saħħitha meta niġu għal dawn il-punti u naħseb li persuni dawn il-pajjiżi affettwati qegħdin jħolsu lejna bil-qrib eh, biex naraw jekk kan dawn il-problema bis-serjetà tal-programmi. U jina nħass il ġuħut minn proposti li saru minn Jean Paul imma wkoll minn kollegi u ma pjuttost promettenti li ximurru ħafna iktar lil lin minn dak li aħna qegħdin naraw fi trojka. Thank you. Uh, next uh, for the GUE, Nicola. Issa fissem GUE, Nicolas Schuntis. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Grazie ħafna, Signora President. Minkejja l-sforzi eccellenti tar rapporter stana u ħan referi iktar għal rapport Gozes għaddu ma nix li rridu nibdlu l-pozizjoni tagħna fuq zoċ żewġ regolamenti aħna kontrihom. U hemm sommari tagħhom fl-emendi 47 u 48 imresqa minn stess u mis soċjalisti li jgħidu l-Parlament Ewropew irid imur kontra l-proposti tal-Kummissjoni. Huwa dmir tagħna li nagħmlu dan għaliex irridu intemmu dawn il-miżuri waqfuhom aħna naħsbu li l-Parlament irid jiġħad il-proposti. Fir rigward dak li għandu xieqsa mal-gwe, anke fil rigward il-diskussjoni u anke fuq il-pakket ta' governanza ekonomika, żewġ miżuri legislativi, tupek rrid ikun eh, jibni fuq il-six-pack, il-sitt miżuri legislativi, biex ikun iktar b'saħħithom, ikunu ta' tweġiba għal kriżi U dan iktar minn qabel il-każ Barra minn hemm raġuni oħra, aħna għandna riżultati tangibli tal-miżuri li ttieħdu ejja naraw ġara fil-Greċja, l-Portugal u r-riżultat tal-miżuri l-istess japplika l-Irlanda biċ-ċifri li għandna u forsi saħansitra anke Spanja. Għada fid-diskussjoni ma' Trojka rridu nkunu kapaċi nanalizzaw dawn il-miżuri u narawx riżultati jagħtu Għalek, fil-ċirkostanzi ta' bħalissa ħna nemnu li minn punt di vista ekonomiku u politiku dawn il-proposti irridu jiġu mxħuda. Jiena ma nixtieqx nieħuwis mill-ħin tal-komitat, iżda fuq ir-rapport Gozes nixtieq najdan li ġejn. Fid-diskussjoni ta' qabel kien hemm eh, kontroversja forsi jina maċarajġ bil jiet l-affarijiet u għalek għantenni dak li jiet. Jina naqbel mal-emenda tlieta Ġifiri li għanna nħasru il dispożizzjonijiet li għajdu li pajis li ma jkunx disciplinat għandhom jinqatawlu l fondi il-fondi mill-fondi ta' koezjoni. Irrit niċċara dan, diġà ċarajtu ma' rapporter, u nishtiq niċċara ma'kom. Ressaqna bosta emendi u jekk tagħtu ħarsa lej dawn fid-dettall tistgħu taraw dak li natkellim dwaru fil-qosor u taraw iktar fid-dettall hemmhekk. Ħantenni dak li qed qabel. Jiena naħseb li l-Parlament Ewropew irid jindirizza din il-kwistjoni bis-serjetà u jrid jiċħat għal kollox il-proposti u regolamenti tal-Kummissjoni. Itnej li huma. Grazzi tajt il-President, s nixtieq niċċara lill membri x'sar nagħmlu rridu naddu issa rapport ta' Elisa Ferreira un bat naddu għad diskussjoni ma' Shadows li għadhom ma tkellmux fuq dak ir-rapport. Minnhom nitkellmu diġà fuq żewġ rapporti un bat naddu għal eye għal membri oħrajn li kopri żewġ rapporti. Diġà għandi seba' kellima taħt il-KHDI. Elisa, ir-rapport tiegħek. Grazzi ħafna. President. Vernon et jilmenta, jek joġbok. Shadow Reporters ma tkenmux u għalix ma kienux prezenti daqsek, iżda ħanaqbaw sejrin ek, il-Shadow Reporters jew il-viċi tagħhom biss jitkellmu. Naħseb li qed nisdu dritt ta' membri ordinari li jitkellmu, mhux qed jkollhom l-opportunità li jiġu fil-lista tal-kellima, mhux ġus nimxu hekk. Ma naħsibx li semmejt Għaddejt il-kelma għal-Shadows biss issa, issa naddu rapporta ta' un mbagħad naddu għal-KHDI li hija l-ordni li l-koordinaturi jixtiequ li nieħdu. Elisa issa. Grazzi ħafna, Signora President. Għan prova nżom fil-qosor. L-istess ħin ħan prova n organizzat weġiba tijaj ma tlet suġġetti kbar skont l-emendina rċevejt. L-iktar suġġett importanti tkopri il-fatturi li jeħtieġu dibattitu politiku iktar fid-dettallu, għalhekk hija deċiżjoni politika. Fiħdan dan il-grupp ħan prova nintroduċi l-aspetti kollha tal-daħla fis seħħ tal-trattat intergovernattiv Diġa jider li jem konsens u ċertu qbil mill-rapport ta' Gozes u għalek kwalinkwa punti ta' rapport Gozes ser jinkludi partijiet mit-testi miż-żewġ rapporti. Mill-emendi li ġew prezentati rajna li hemm iktar serħan il-moħ, iktar garanzija permezz tagħhom biex bekk trattat intergovernattiv kemm jista' jkun jiġi rispettat u jkun koerenti ma' sitt miżuri leġislattivi, hekk msejħa six-pack. U għalhekk irridu naraw fuq il-punt di vista leġislattiv x'ser jiġi definit u rridu naraw li ma ħajġi kopert mill lima eh, leġislazzjoni. It-tieni grupp mbagħad huwa dak innovattiv, l-emenda 210 tal-ħodor pereżempju, li qed titlob li jkun hemm proċess għal riformi strutturali u għall-investiment li jkun simili għal proċess ta' deficit eċessiv. Mill-punt di vista politiku naħseb li hija proposta interessanti ferm, anke jekk qed tiskludi kapitlu ġdid li jinkludi sanzjonijiet, eccetera. U għalhekk naħseb li dan it-tieni grupp ta' proposti innovattivi jeħtieġ li nagħmlu dibattitu aktar dettaljat dwaru qabel ma jiġu approvati jew mixħuda biex ngħidu hekk. Mbagħad it-tielet grupp ta' importanza marbut mal-artiklu 8 tal-proposta tal-Kommissjoni fejn il-Kummissjoni eżekuttiva tixtieq toħloq reġim ta' miżuri stret ħafna ibes ħafna għal pajjiżi li qegħdin sogru li jfallu. Dan il-kunċett ta' falliment huwa kunċett Vak ħafna u għalhekk aħna nħossu li diġà hemm mekkaniżmi li huma tajbin biżejjed minn noħolqu noħolqu pressjoni żejda f'dan ir-rigward għaliex inkella l-Kummissjoni mill-lejla nal tista' tara li jkun hemm sogru għal falliment pereżempju u ma jkunx qed tibbaża fuq kriteri speċifiċi u preċiżi u permezz ta' dan il-mekkaniżmu mbagħad għalhekk tkun qed toħloq sensiela ta' konsegwenzi li ma nistawx nbassru. Aħna ma nixtaqux li dan iseħħ u jena noħħos li personalment dan l-artiklu 8 mhux meħtieġ għaliex diġà hemm mekkaniżmu serju u rigorus u preċiż li jista' jintuża minn flok u mhux qed jitlob li jkun hemm piż żejjed fuq il-pajjiżi. Naħseb li dan il-mekkaniżmu l-ġdid li qed jiġi propost huwa wieħed eċċessiv Imbagħad forsi nistgħu naħqu qbil bejnietna fuq dan il-punt billi norbtu dan il-proċess mal-proċess tad-dejn sovran. U ma sensiela sħiħa ta' rabtiet mad-dejn sovran. Jiena kont kontra fil-ħolqien ta' mekanizmi differenti ta' supervizjoni tal-budget minna ma nipruvaw naslu għal bil fuq id-dejn sovran. Kif sen wetqu din il-proposta? Dan irtiġi definit fil-aspetti tekniċi għaliex il-proposta ta' fond ta' fidwa, Redemption Fund tista' tfisser li, li jkun hemm diffikultajiet differenti. Liberali bil-emenda 74 diġa titolbu għal qafas legali għal dan il-fond ta' fidwa. Insomma, il-grupp tal-liberali għalek għawnek qed jiprofa jaġġel f'suġġett li għadna ma għadha ma ġietx stabilita u li hija importanti ferm xorta waħda. Għalhekk kollha flimkien irridu niddefinixxu triq komuni li naqblu l-koll fuqa, par pereżempju fuq zero band, bonds, fond komuni b'ċertu kondizjoniet, pereżempju, u għalhekk id-dettalji tekniċi kollha meħtieġa. Forsi nistgħu nistaqsu wkoll jekk irridux niddefinixxu denominatur komuni ieħor jiġifieri li il- id-dejn eksante jiġi pa post il-koordinament ta' dejn u forsi l-ħolqin ta' aġenzija għal dejn sovran. Proposta oħra di diġa diskutejna. Billi bekk noħolqu mekkaniżmi effettivi imma mingħajr ma noqogħdu niftħu xi ħaġa li hija wista tassib. Naħseb li l-koll nistgħu naslu fuq bil fuq dawn is-suġġetti varji. Grazzi għall-indipendenza tal- kunsil tal-budget u grazzi għall istituzzjonijiet l-oħrajn li edin jiġu indirizzati minn emendi differenti. Naħseb li ikun possibbli bekk li niddefinixxu skeda li tkun bilanċata u mhux li tkun eh, mafusa wis palma dik li tipproponi l-Kummissjoni. Barra minn hekk naħseb li nistgħu naslu għal pożizzjoni komuni wkoll fuq l-organizzazzjoni tal-Partnership Program, ġifieri il-programm ta' sħobija fil-qafas tal-proċess ta' verifikar iktar rigorus meta mqabbel mal-prassi tal-budget. Naħseb li barra minnek ikun possibli u koll u iktar koerenza bejn rekomendazzjonijiet ta' sitt miżuri leġislattivi li kim sejja pakket ta' sitta, il-proċedura għal deficit eċessiv u l-effett ta' dan fuq il-budget nazzjonali mir rekomendazzjonijiet li jinsabu fil-kuntest tal-implementazzjoni ta' dan ir-regolament. Ġifiri, ma nistawx naġiċu issa minnajr ma uninsow dak li għamilna fl-moddi. Nala għaw, nizda naħseb li bekk nista najt li tajt stampa ġenerali tal-emendi li rċevejt. Grazzi Mirjen għal PPE. Grazzi, President. Grazzi u koll l-rapporter tal-li tatna xinija essenzjela ta' evalwazzjonijiet tal-emendi differenti għaliex naħseb li dan naqqas it-ħassib tagħna. Qed nitkellmu fuq ħafna dettalji tekniċi hawnhekk. Għalhekk iktar u iktar importanti li jkollna stampa ċara. Naħseb li għal PPE l-kwistjoni importanti hija li jkun hemm dibattitu politiku wiesa fir-rigward l-artiklu 4 li jrid jitrasponi ħafna fatturi mill-kumpat fiskali. Jien ukoll ressaqt emenda minna ħatijaj tiegħi li qed titlob li jkun hemm eh, il-test kollu tal-kumpat fiskali, anki l kim sejħa regola ta' deb tiddaħħal. U l-aspetti kollha marbuta ma' l-manager tal-budget li ma jkunx il-bilanċat. Naħseb li l-kollega għalet u koll li jem differenzi bejn din il-proposta u l proposta l-oħrajn. U għet jider li il-test litterali mis ser jittieħed kelma b'kelma mill-kumpat fiskali u jiddaħal fit-test ta' regolament. Il-grupp tagħna għalhekk irid jevalwa s-soluzzjonijiet li qed jiġu proposti fid-dettall u anke fuq l-aspetti li jkunu delikati xi kultant. U bekk kumbat ikun jista' jikkontribwixxi forsi għal sejba ta' test li tista' tneħħi ċifri wieħed jew wieħed fil-mija nissemmu. Bekk ikun test kostituzzjonali li jiġi infassal b'tali mod sabiex bekk ir-regolament tagħna ikun minn tal-inqas konformi mal-kumpat fiskali ikun f'armonija miegħu. Rridu nagħmlu kontroll ex ante u ex post, iżda rridu ngħidu kif dan ser iseħħ. Naħseb li diġà kien hemm konsens bejn il-gruppi kollha fuq il-fatt li jrid ikun hemm regolamenti ta' kontabilità fuq l-istat tal-budget bejn l-istati membri anke fuq medda twila ta' żmien u li jrid ikun hemm ukoll mekkaniżmu ċar ta' korrezzjoni tad deficit eċċessiv. Dan huwa meħtieġ anke jekk nistgħu naslu għal miżuri speċifiċi ta' six-pack u anki speċjalment fir rigward il-posponiment ta' direttiva tal-budget li fija numru ta' miżuri fuq il-budgets nazzjonali. Naħseb li flimkien ma' rapporters nistgħu insibu soluzzjoni anke jekk ma tkunx ta' kunsens ħieħ mal-proposta tagħna. Jiena preżentajt ukoll numru ta' emendi fuq il-sede ta' deċiżjoni, hemm min qed jgħid li d-deċiżjonijiet iridu jiġu adottati mill-Kummissjoni, hemm oħrajn li qed jgħidu li jistaw nużaw latti delegati, iżda jena naħseb minna ħatijaj li nistaw nitolbu l-Kummissjoni Ewropea sabiex ma jitolbux li jintużaw bil-fors l-atti delegati, għala ma nistax nużaw per eżempju il-kuntest ta' regolament stess. Naħseb li bekk nkunu qed naġlu iktar u nevitaw li jkun hemm ħafna xogħol li jkun komplikat. Din hija l-proposta nirresal lir-rapporter. Issa fuq l-artiklu numru 5. Posponiment għal proposta tal-kollegi tal-ħodor biex ikun hemm monitoraġġ ukoll ta' proċessi ta' riforma nazzjonali mek ma nafx. Iżda kien hemm emenda li tipproponi setup kompletament differenti. Hawnhekk mhux qegħdin ngħidu li jkun hemm monitoraġġ biss fuq il-budget, iżda saħansitra wkoll fuq prassi iktar wiesa' u għalhekk bħala prinċipju jiena naħseb li hawn qed ikun hemm talbiet eċċessivi. It-tieni ma naħsibx ma nafx jekk din it-talba tistax tassew tiddaħħal propju hawnhekk f'dan il-kuntest tan-nas l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020 għad kabbiru l-impigi iżda minnaħal oħra wkoll għandna l-ftehimiet għal budget bilanċat. Dawn huma żewġ kwistjoni differenti li jeħtieġu li jkun hemm approċċ u ftehmiet differenti. Issa l-artiklu 8, l-eliminazzjoni tal-artiklu 8. Dan huwa punt politiku. Ir-rapporter tajt li ma tistax tappoġġa l-artiklu 8 għaliex kun qed ta' wis setat lill-Kummissjoni. Aħna ma nistax nippermettu lill kummissjoni Ewropea tieħu rridni f'idejha u tieħu deċiżjonijiet waħeda f'iżolament isa qiegħda teżisti waħedha. Le, ek le, iżda naħseb li l-Kummissjoni trid tiftiem mal-Kunsill u fil-Eurogroup ukoll, mal-pajjiżi ta' żona euro speċjalment, u forsi għalhekk il-rapporter tista' tevalwa li tuża dan il-metodu li jkun hemm l-involviment tal-Kunsill b'evalwazzjoni komplessiva li bekk kumbat naħseb li tista' tiġi diskussa hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Imbagħad nixtieq nistaqsi domanda fuq l-artiklu 3.2 u 3.3 l-ambitu. Nistaq din domanda l-rapporter. Naħseb li importanti li jkun hemm ħruġ ta' emerġenza biex ngħidu hekk f'każ ta' ta' bżonn fejn pajis ma jirnexxilux iżomm ma l-obligi sa tmim is-sena pereżempju biex ikun hemm uh, budget bilanċat, forsi jista' jkun hemm sistema tal-wieħed fuq tnax li jkun sistema temporanja, tkun sistema temporanja. Hemm ukoll il-punt tal-gvernijiet ċentrali. Jiena ressaqt emenda propju fuq dan għaliex inħoss li dan joħloq diffikultajiet kbar għall-istati federali minn tal-inqas. Għalhekk iva hemm bżonn li nitkellmu fuq il-livell statali iżda billi nużaw it-terminoloġija xirqa u billi nippreżentaw it-talbiet fuq il-livell amministrattiv ġust. Domanda oħra mal-artiklu 5.3 fejn tkellimna dwar il-ħruġ il ħruġ tal dejn Jina ma naħsibx li rridu innaqxu fil-ġebel dawn il-proposti u najdu li ma nistawx morru l jew law nkunu flessibli bħala sistema finanzjarja. L-pajis konċernat irid ikollu l-possibilità li jekk ikun hemm bżonn juża dan l-istrument iżda ma jistax jorbot ruħu bil-fors sena qabel biex ikollu inqas flessibilità, hemm bżonn flessibilità, monitoraġġ rigorus iva, iżda bħalma hemm fil-kumpat fiskali u anke mill-trattat intergovernattiv u mhux billi jkun hemm introduzzjoni bil-fors ta' dan l-obbligu f'regolament. Imbagħad. Ir-rapporter tixtieq tantiċipa l-proċess sabiex bekk nevitaw li jkun hemm stampa negattiva għall-istituzzjonijiet. Jiena naħseb li għadna fi stadju bikri wis hawnhekk. Iridu naraw li jkun hemm tbassir ekonomiku makroekonomiku, jkollna dettalji preċiżi u nistennew li l-proċedura tintniet bħalma huwa mistenni fil-15 ta' Ottubru u mhux qabel. Il-Kummissjoni qiegħda tgħid li jista' jkun hemm modifikazzjoni ta' din id-data billi tiġi proposta posposta għal 30 ta' Ottubru fl-15. Aħna naħsbu li tista' rresquha sa 30 ta' Novembru biex bekk il-Parlamenti Nazzjonali ikunu jistgħu jkunu involuti f'dan il-proċess. Hawnhekk qed nitkellmu dwar budgets tal-Istati Nazzjonali irridu nirrispettaw kif inhu l-autonomija tal-Parlamenti Nazzjonali grazzi minn għal-demokrazija li tant inħadnu u ntuhom ċans li jitkellmu. Imbagħad, jekk il-budget jiġi approvat, Umbat, jekk il-Kommissjoni tagħti din il-possibilità, nkun nistgħu nitħattu iktar flimkien u nneħħu dan il-pis. Xi ħaġa bħala MP personali u mux fuq il-level ta' shadow rapporter, naħseb li l-font ta' fidwa jista' jkun mekkanizmu li nużaw fil-ġejjini, iżda li nintroduċuh hawnhekk mingħajr ma jkonna kunċett preċiż ta' xinu dan il-font naħseb li jkun iktar mill-li eċessiv f'dan l-ambitu. Bla dubju nistaw niżaminaw dan il-font forsi għalġejjini iżda llum il-ġurnata qegħdin nitkellmu dwar xi ġohra. Hemm kollegi oħrajn li jixtiequ jitkellmu naf, Sinjura President, għalhekk kan jaqaf hawnhekk. Ma tkellimx fuq ir-rapport tal-Onorevoli Gozes iżda bħala shadow rapporter tal-PPE provajt nirreaġixxi għal tweġibiet tar-rapporter. Il-kelġ tiegħi Edin għawlura li jessa Ramon. Thank you very much, Sharon. First of all, I want to thank... Grazie ħafna Ramon, l-ħagġa nixtin ringrazzja rapporter tal-bicċa xol tajba li għamil u għadnet nibdew il-negozjati dwar il-dokument. L-ewel punt, aħna l liberali mod ġenerali nappoġġja l-emendi nappoġġjaw l-emendi kollha li jixprunaw il-poteri tal-Kummissjoni Ewropea. Naħseb illi fil-fat dan huwa kien qed ikunu konsistenti f'dawn l-aħħar snex dan huwa dinja l-linja komuni tal-liberali din qegħdin fi kriżi politika nfakkarkom anzi din mhijiex biss kriżi ekonomika imma wkoll waħda politika għandna ninfurzaw e, e, e, insaħħu il-poteri tal-Kummissjoni Ewropea inkella jkollna l-istess imġieba kif kienu kollna qabel li ġejjin mill-gvernijiet imġieba l ġejjin mill-gvernijiet aħna inkomplu għadejn kif konna f'dan l-aħħar snin bimġibiet eh, riskjużi ġelli ġejjin minn gvernijiet populisti li jridu joġbu lill-poplu. Allura, aħjar ikonna poteri li natuhom il komissjon direttiva dar regolament li jagħti poteri l komissjoni Ma nistax nifhem kif hemm min irid ikollu influenza tajba minnaħa tal-Kunsil meta dan jider isu li jkun eh, klab ta' ħbieb li qed jitfgħu lil xulxin li l om infushom eh, ċerta pressjoni. Tieni punt aħna liberali nappoġġjaw l-emendi kollha biex isaħħu il-poteri tal-Parlament Ewropew. Allura dan ifisser li aħna rridu iktar kontabilità demokratika, iktar dialogu politiku, anke fih dan il-kumitati ta' din il-Kamra meta jiena prezentajt emenda personalment biex kon iktar leġittimità demokratika għal President tal-Komissjoni Ewropea naħseb illi din il-Komissjoni Ewropea għandha tkun eletta minn fost din il-Kamra. U nkun qed nagħtu messaġġ, sinjal illi aħna rridu iżjed leġittimità demokratika għax l-opinjoni tiegħi fċertu momenti kruċjali tul din il-kriżi il-President Barroso ma kien jider imkien. Aħna liberali nappoġġaw ukoll għall-amendi kollha illi qed jitolbu iktar trasparenza. Allura hawnhekk aħna naqblu mal-ħodor natikom żewġ eżempji. Per eżempju, u din it-trasparenza għandha tkun għandha tapplika wkoll fuq eh, livell reġjonali, pajjiżi federali, tikom eżempju l biraħ kien hemm l-elezzjonijiet fl-Andaluzija li huwa l-ikbar reġjun Spanjol. Għaliex qatt m'għandniex budget minnaħa tal-gvern Spanjol illa li il-biraħ kien hemm l-elezzjonijiet fl-Andaluzija. U għandna bżonn li l-Kummissjoni kollha rwol attiv fil-monitoraġġ tagħha dwar budgets reġjonali nkella jekk le jekk pajjiż ma jkollux budget illa li kien hemm elezzjonijiet f'reġjun ta' stat membru. Punt ieħor dwar l-emendi e, ta' rwol tal-imsiba soċjali għandna liberali nemnu li dan huwa rwol importanti ħafna fuq livell nazzjonali fuq stati membri imem xi tħassib fih dan il-grupp tiegħi biex inżidu ir-rwol ta' dawn l-imsieba soċjali biex kun hemm bilanċ, allura nsaqsi. Dan ifisser li jista' jkun hemm minn blokk tal ftejim iftejmiet u d deċizjoni tagħna dan din għalina għall-alde di tkun linja ħamra. Fis-sens li jekk it trade unions ikun iridu jkollhom rwol iktar attiv, fil-leġizlazzjoni tagħna u ma jistgħu jippreżentaw lilhom infushom u jistgħu joħorġu għall-elezzjonijiet. U fl-aħħar dwar kapitlu 11 nixtieq ngħid anzi nsazzi. Anzi nagħmel żewġ rimarki għandna jkunu attenti fuq eh, xi pjanit ikun hemm fih dan l eurozon biex ma jkunx hemm xi azzjonijiet eh, li jaffettwaw l-Istati membri. L-istorja u rrit li m'hemmx eh, falliment ta' pajis wieħed li, li ma xprunnax effetti oħra f'pajjiżi oħra. It-tieni, f'dak li għandu xaqsam ma l-holders ta' sta' dejn sovran. Sov l-investuri, l-investuri privati jridu jaċċettaw ċertu sagrifiċu waqt li s-servizz pubbliku le. U investituri li jkunu ikollhom id-dieda li jinvestu f'dak il-pajjiżi fl-aħħar, il-Fond Reġjonali Ewropej huwa għodda tajba ħafna, anzi eċċellenti biex aħna noħorġu minn din eh, il-kriżi li ninsabu fija. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, it-tajt il-Presidenta. Dirk diġa tkellem, mandux l-ura. mela kjoġbok imisli lek, grazzi ħafna ċe. Forsi taħseb illi eh, xaħat seraq li diskors tijaj, għanzi għamlu xolti, għamlu xolti għaj tajjeb, għallur għandi ċans nirrispondi għal xi mistoqsijiet, mux se nirrepeti dak li jett qabel. Ramon, biex nwiġġab li lek, meta t-referi għal kunsil bħala grupp ta' jina najdlek biex toqgħod attent tkun kaut fuq eh, l-ekim sejaħ bashing l-Konsil għanna nuqodu attenti li dawn l-irġilu nisa biex najtek eh, ġew eletti. Allura ma nix nibdew nattakkaw persuni eletti. U aħna ma neħdux pjaċir illi namlu dan il-tip ta' raġunament imma ma jfissirx eh, mhux kif qed tajt int il-Kunsill ma jgawdix minn ċertu seta leġittima, allura qod attent kif titkellem u tattakkax il-Kunsill ħafna, anka bħala Federista Ewropew bħali. It-tieni Marjanna, qed tajt illi qed titkellem fuq programmi differenti. Din hija l-problema Inti taf illi disciplina eh, budgetarja u investiment eh, u eh, disciplina taf l-investimenti tu juri illi hemm nies li mhux qed jagħmlu qegħdin jagħmlu x-xogħol tagħhom. U sam il-bidu rridu nollu l-urġenza jew il-livell ta' obbligu ta' dawn l-impenji b'mod sinifikattiv biex daw jibdew jiffiguraw fid-diskussjoni budgetarja u jina naqbel u niġbdilkom l-attenzjoni anka għal rekomandazzjonijiet budgetarja li l komissjoni għedha tagħmel. U intom hemmhekk taraw ħafna rekomandazzjonijiet illi jidħlu eh, floqsma ta' diversi politiki bħal pensjonijiet eċċetera għal hawnhekk qed isir ix-xogħol li affarijiet qegħdin joħorġu affarijiet li mhumiex direttament ta' natura budgetarja Allura flok ma ninjorawom dawn għanna nagħmlu dan din ir-rabta. U għalhekk qed nitlob il-Kummissjoni hawnhekk għax aħna nafu li l-kostruzzjoni e, e, tal-Ewropa 2020 hija daqsxejn debboli. U nafu l kummissjoni għedha taħdem fuq dan maħna għandna bżonn bażi legali iktar b'saħħtu biex verament noħol u daw l-obligi fuq bażi iktar solida ma din mill-ebda raġuni biex u fil-fatt dak li rrit ngħid illi qed nistieden u ninkoraġġixxi l-istati membri biex jagħmlu x-xogħol tagħhom sew. Umbat bekk il-miżuri li nieħdu m'għandhomx imorru kontra il-proġett Ewropa 2020 allura għandna noqogħdu verament attenti. Għanna nassiguraw ruħna li dak li jissir fuq in-naħa budġetarja fil-fatt qed jgħin, qed jixpruna l-ideja eh, ta' Europa 2020. Allura jkolli najt il leġittimità hija importanti ħafna bħala punt u ta' kemm il darbanna insaqsu u nitolbu li jkun hemm sforzi verament importanti mill-popolazzjonijiet kollha u mal-imsieħba kollha soċjali u minn kulħadd u mhux minn dawk biss li huma li dawk mhumiex kuntenti bis-sitwazzjoni kif inhi għaddejja. U dan għandu xaqsam ukoll mal-kompakt fiskali għax hemm ħafna il-flessibilità dik li għandna bżonn li hija nieqsa ħanajda b'dan il-mod meta nitkellmu fuq il-banek u dawn meta nitkellmu fuq il-banek u taħan nitkellmu fuq umada, naraw li forsi rridu nimxu minn situazzjoni A għal B li tkun situazzjoni tajba. Imma biex namlu ek li t-inerarju huwa il-vjaġġ huwa ta' importanza kbira jek inti ma jkollokx il-pjan inti tista' inti tista tispiċċaj li ma tmur imkien. Allura di miex kwistjoni, differenti mill gvenijiet li jmorru minn punt għal minn situazzjoni b'saħħitha għal biex jispiċċaw b'sitwazzjoni egwalment b'saħħitha dan jirrikjedi żmien. Uridu naraw il-flessibilità mhux biss fir-regoli, imma fil-mod kif il-Kummissjoni tapplika dawk ir-regoli. U jekk aħna niġu assigurati dwar dan, ovvjament ikun hemm għal eh, lok li aħna nifaċċaw ir-riski. Presidenta, jien kont naħseb li paġna 12 ma kontx naħseb illi jitlob daqshekk diskussjoni mela l-aħħar shadow Umbat il-ftitħin li baqa niddetikaħ għal KGDI għax din hija emenda u naħseb li hemm ħafna nis li ħaqhom jitkellmu. Miguel jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ħan nitprova nitkellem fil-qosor jekk jista' jkun. Aħna ippreżentajn emenda biex nibatu l-ura l-qoddim il-Kummissjoni żewġ regolamenti. Allura għandna Eh, approċċ anzi pożizzjoni pjuttost kritika ħafna fuq dak li qed niddiskutu llum. U l-ewwel raġuni għal dan hija għandha x'taqsam mal-pożizzjoni tagħna u għalli lan prinċipali ta' żewġ regolamenti b'xi mod jew ieħor huwa li ndaħlu eh, fil-pakket ta' koordinament ekonomiku għad ta' tibdiliet it-trattat ġdid qed jipprova jimponi fl-Unjoni Ewropea u fil-politika sħiħa ta' koordinament ekonomiku. Barra dan, aħna maħniex indifferenti għad diskussjoni li għaddejn bħalissa u nix li najt illi jiena naqbel ma' rapporter Eliza Ferrera meta jettajt illi hija kontrarju għall-artiklu 8 minnaħat tal-Kommissjoni fl-abbozz ta' proposta minnaħat tal-Komissjoni meta niġu għal risk ta' nuqqas ta' compliance illi huwa kunċett vak ħafna u li l-aħħar ħaġa li għandna bżonn. L-aħħar ħaġa li għandna bżonn huwa kunċetti biex nippenalizzaw iktar li istati membri diġa eh, eh, huma suġġetti għal liġijiet daqshekk mostrużi meta niġu għal koordinament ekonomiku. Però mhux hekk biss nixtieq nagħmel kumment ieħor fuq il-proposta min-naħa tal-ħodor. Umbat fl-emenda 209 fija u metin jipproponu li meta nġu għas-sustanza dwar l-impjiegi u tkabbir bħala miżuri fil-riformi nazzjonali dan ikunu suġġetti għal sanzjonijiet ukoll għal nuqqas ta' compliance. Forsi jkun inter, in, interessanti biex nisfurzaw il-Ġermanja biex tikber u jiena nixtieq nappoġġja din idea immen problema bil-proposta minħat tal-ħodor li hi li meta niġu għal pakket ta' koordinament ekonomiku, meta nġu sistemi kollha ta' dan il-koordinament ekonomiku, bażikament edin isna nobdu zewċ regoli. Mem stabilita jew tkabbir, maħna nejdu xej fuq e, e, fuq e, fu, din il-ħaġa, allura jem qisu approċċ skizofreniku, allura għandna qegħdin nestendu sanzjonijiet, il-modell ta' koordinament huwa mibni fuq l-ideja ta' sanzjonijiet imma fil-fatt dan mhux se jsolvi l-problema ta' pajjiż li qed f'diffikultajiet kif inti tista' eh, jirnexxielek il-Portugal jibda jinvesti meta hemm kuntest ta' riċessjoni għaddej bħala sfond anka l-Kommissjoni edha tibqa d-dejja bitejt li mandux kunem hemm fondi strutturali li nataw il-pajjiżi li mhumiex qegħdin jaqblu mal-anijiet tal-miri tagħhom u l-punti ieħor huwa l-idea ta' l-ekim sejħa redemption fund ta' d dejn sovranu. <coughs> Dinja ħaġa li aħna għanna niddiskutu sew, imma il-problema hija li hemm tal dan il-font u dawn il-kondizzjoni huma mostrużi. Hija sempliċement kont estensjoni tal-politika ta' austerita, Għajt li kif ftit f'daw il-20 sena li ġejja il-Greċja illi għanda dejn pubbliku ta' 170% tal-GDP il-Greċja bħala pajis jista' tista' tasal għal 70% tal-GDP billi tnaqqas tnaqqas il- id-dejn taħħa b-120% fis-sena. Ħaġa li ġiet imposta mill-liberali dan waqt dinja kondizjoni li jisa sinek non. Kif se nikkalkulaw il-bilanċ strutturali sissa ħadd ma spjega li li għalmenu x'formula għandna biex nikkalkulaw is-surplus jew il bilanċ eh, li jem, met dan iċ-ċiklu, meta jibdaw fejn ħaj jispiċċa dinja mistoqsija kbira minna insiba diffiċli u koll biex ikolli pol diskussjoni ma' politikanti jek aħna m'għandniex backup matematiku. Mela nibdew bil-KHDI, tajt il-President. Għandi diversi kellima, għandi u koll Anka jien irrit nitkellem, pero jina nitkellem fl-axħar. Pero nibdew bl-ewel onorevoli membri. Grazzi ħafna. Għan niprofa nitkellem fil-qossor. L-ewel nasepu importanti il-Konsil Finanzjarju li ikun assolutament indipendenti u da japplika għalla fejt kollha li qegħdin nitkellmu anka fuq statistika jekk ma tistax tigarantixxi dan għan nispiċċaw li nidħlu fuq proċeduri li li ma rridux. darba kellna diskussjoni fej konna ħafna ġudizzji u jkun u jkun ftit regoli. U ma jkunx hemm flessibilità biżejjed. Hemm żewġ eh, modi di vista kif tħares flessibilità jew tħalli fidej l-istat membru jażelu l-politika tiegħu jkollok flessibilità illi ikollok inti ir-regoli u jien ma rridx di tal-aħħar illa li dan huwa eżattament li jiġri u li ġara bil-patta stabilta li kellna li jispiċċa bla valur. Irridu nkunu żguri fuq ħaġa waħda li ħajkolna regoli u mhux e, il-ġudizzju fuq il-politiki. Jina ftit imħasseb fuq xi wħud mill-partijiet tar-rapport. Mis-Sinjura Ferrera xed jiftaħ ħafna ġudizzji dwar politika ekonomika minn applikazzjoni stretta tar regoli. U jien naħseb dan għandu jiġi sottolinjat ferm iżjed il għaliex Il-problema kbira li aħna għanna fl-Ewropa, u għet nirreferi għal xuħut minn interventi li saru iktar kmin il-lum, il-problema kbira mux li aħna għanna eh, ftit, wis stimulu, għaxek aħna nħarsu lejn l-axħar tlieta jew erba' snin, jew anka fl-istorju, fl-istorja tal-patta stabilta aħna kellna, wis deficits li jistimulaw l-ekonomiji. Ma taħdimx, u ħafna gvernijiet użaw opportunitajiet ta' deficits biex jevitaw riformi strutturali. Iktar ma jkunu stretti ir-regoli, iktar malajr nistgħu noħorġu minn din il-kriżi imma li jkollna nassiguraw li jkollna opportunitajiet ta' tkabbir allura nixtieq nisħaq jiena fuq il-ħtieġa li aħna fil-futur nżommu ma' regoli stretti u li jkunu faċli biex insegwuhom. Grazzi u issa Roberta Kjoġbok. Grazzi nixtieq nikkonċentra fuq żewġ punti illi huma oġġett ta' l-emendi ta' tiegħi. L-ewwel huwa dwar l-kontabilità demokratika. Jiena naqbel fuq il-fatt li l-proposta tal-Kommissjoni tħalli possibilità biex il-Kommissjoni biss e, tmur il timxi l-qoddim u dinija ta' problema fuq id-demokrazija. Minnaħa l-oħrajna oħra ma narax raġunijiet legali għaliex din il-leġittimità għandha tkun tal-Kunsill. Għax meta aħna nitkellmu fuq dan is-sorveljanza u l-monitoraġġ bażi legali tal-artiklu 221.6 memx raġuni legali istituzzjonali illi tamilan possibli biex ikunem rwol aktar b'saħtu minna tal-parlament illi jena niprevedi fi diversi partijiet ta' deċiżjoni. Allura nħoss illi il-kwistjoni hija biss politika u nemmen allura illi jkun aħjar illi l-Parlament Ewropew wasal żmien il-Parlament Ewropew jitlob l-ikbar wol possibli legalment u allura ikun hemm il-konsens. it fit-tieni post il-kwistjoni tal-lekkim sejjaħ fiscal compact jina għandi dubji anka hawnhekk minnaħa legali fuq il-possibilità li ndaħlu referenza għal fiscal compact fil-forma ta' f'dak li semma wieħed erba' sitta sitta tal seba' L-unika forma possibbli għadik li ninkorporaw f'wieħed minn żewġ regolamenti emenda għal regolament wieħed erba' sitta sitta ta' seba' Allura jkun impossibbli li jkollna żewġ regolamenti differenti li għandhom il-mira li dixxipnaw l-istess ħaġa dan mhux biss punt ġuridiku legali imma huwa punt ġenerali għax fl-opinjoni tiegħi huwa xiera li aħna ndaħlu dawn l-emendi f'dak li għandu x'aqsam mal-fiscal compact u għalhekk li aħna rridu nervitaw illi ikun hemm daw iż-żewġ direttivi differenti li forsi jmorru kontra xulxin. U allura l-allinjament dawn iż-żewġ direttivi illi mhux kombinazzjoni illi l-Istati membri jridu, importanti allura li jkollna forma trasparenti illi illi jagħmel dan ir-regolament tal-Unjoni li jkun qabel kollox. U allura f'dan ċirkustanzi l-emenda tiegħi, l-proposta tiegħi, f'dak li għandu xasamma referenza tal-Fiscal Compact, kif kif ukoll mal-regolament prinċipali 1466 tas-97 idaħħal ideja iktar wiesa u koerenti tal-ideja ta' structural balance, bilanċ strutturali, b'referenza għal tnej minn ħamsa tal-kapital f'dak li għandu xaqsam mal kunċett tal-fiscal tal-compact balance. U dan jista' jkun ukoll fix xulli ġejjin wieħed mill-loqsma mil possibbli fejn nistgħu eh, niddiskutu fuq il-possibilità illi jkollna eh, bilanċ apposta biex jixpruna tkabbir. Grazzi. Grazzi ħafna, nixtieq nibda billi nifraħ iż-żewġ rapporters għal fatt li diġa daħlu, introduċew ix-xogħol tagħhom u l-esti li jidħlu f'kompromess magħna qed jippreżentaw soluzzjonijiet propost qed jipproponu soluzzjonijiet għax iż-żewġ e, e, direttivi u jikomplimentaw wieħed lil ieħor waħda lill-oħra u allura għandna naslu għal deċiżjoni malajr dinja importanti f'din dan il-qasam. U pal operaturi politiċi li rridu natu li ċittadini tagħna tweġibiet li qegħdin jitolbu li li għandhom bżonn, għal importanti li malajr naslu biex ikollna ftejim dwar dan. Nixtieq nisħa ħames punti li għandhom x'jaqsmu ma ma l-emendi li nappreżentajt l-ewwel huwa il-konsistenza bej dan l-att ta' regolamenti u six-pack. Huwa importanti ħafna illi aħna nżommu ma linja konsistenti għantikom żewġ eżempji. Eżempji l-ewwel wieħed meta niġu għal dialogu ekonomiku u t-tieni meta niġu għal reverse qualified majority meta niġu għal deċiżjonijiet li jittieħdu mill-Kummissjoni u mbagħad it-tieni meta niġu l-inter debt solutions u niġbdu l-attenzjoni li meta niġu għall-istess suġġetti u importanti għal deċiżjonijiet kollha meta jkun hemm riservi aħna ma rridux li daw ir-riservi jsiru pubbliċi għax dan inkella joħloq nuqqas ta' sigurtà jkun diffiċli biex l-istati membri jagħmlu talbit fuq is-suq u rridu noqogħdu attenti wkoll għal fatt illi illi meta kun hemm dubji aħna mhux bil-fors għandna bżonn namendaw it-trattati. Hemm modi differenti kif inħarsu lejn klawsula ta' reviżjoni, naħseb klawsula bħal din hija l-aħħar ħaġa li għandna naħsbu. U r-raba' punt meta niġu għal fondi reġjonali u dawk ta' koeżjoni, Umbat fl-axħar, meta niġu għal skadenzi budgetari, nishtin għadilkom li dinja problema li tista tider li hija kwistjoni sekundarja meta niġu għal pratiċità tagħha dawn ikun hemm problemi dwar leġittimità. Jiena għamil xi emendi dwar il, il pjanijiet budgetari. Grazzi ħafna. Grazzi Grazzi, nixtieq nirringrazzja Jean Paul Kozes tal-li qal illi kienet jirtira dik il-parti tal-emenda illi daħlet paragrafu ġdid li huwa marbut mar-regola tad-deb biex najtek. Il-blue card illi jiena użajt fuq u b'mod amikevoli fil-plenarja deret li għamlet ix-xogħol tagħha. Issa l-Komissjoni mandiex mandiex tiġi attakkata u kritikata fuq dak illi qalet naħseb dan huwa inkompatibbli mal-artiklu 136 tat-trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. qabel ir-ratifika aħna ma jistax ikollna liġi sekundarja li jkun fija il-famuża regola ta' debda mhux kompatibbli. Nixtieq il-kollegi tiegħi fil-PPE biex jieħdu nota ta' dan għax huma qalu affarijiet illi ħasbuni bisħieħ verament ikkoordinaw mal-koordinatur tagħhom ir-rapporter jien għamil diversi emendi biex indaħlu kwistjonijiet li jixprunaw it-kabbir fil-rapport tagħha jekk iċ-ċirkustanzi jitolbu dan. Issa biex malajr nitkellem fuq dan jina ftit ċettiku fuq l-idea tal-redemption bonds u din hija raġuni ċara ħafna għax din isa qed poġġi isa qed tagħmel xi ħaġa fierħa. E tkun isa qed titlob il-pajjiżi biex ma jiffaċċjawx ir-realtà u ma jsolvux il-problema ta' dejn li għandhom fil-kapitlu 11 għamlet referenza il-lina xettiku dwara fuq il-rati ta' interess u l-impoġġu pressjoni fuqhom. Inkunet namlu licenzja ta' dejn, natu licenzja ta' dejn l-IMS nispera li, eh, li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 Iridu jinvolvu iktar il-Parlament meta jew tul il-twetti tal-programm ta' ġustament. Bistati membri li ħtiġuha. Issa raġuni wara dan huwa li l-involviment tal-Parlament jagħti valur miżjud ma marbut ma' dibattitu pubbliku trasparenza naħseb li iktar involviment tal-Parlament ikun ta' vantaġġ għaliex aħna nridu li jkollna dibattitu pubbliku fuq il-programm ta' ġustamenti kieku kellna aktar involviment dan jagħti iktar leġittimità. Xie nispiega xie tiġi fil-Greċja? Greċja għanda taġiċi bħala kontro eżempju u l-affarieti li jkunu gwali bandohra. Importanti li nejdu illi huwa naqras Trump illi kollok mijiet ta' eluf ta' euri illi jinħarġu biex nejnu l-bib ta' Grigi jiġifieri, ġibir jenna dak minnaħal ħal-oħra din. Umbaħt minna oħra aħna għedin nmaqdru il-programmi ta' ġustament differenti illi għedin waslu biss għal problemi gbar bikju teżista f'dawk il-pajjiżi. Issa biex nkunu astraġiċi nistgħu ngħidu illi jekk il-programmi ta' tisih fiskali huma nifrikur jkun kun kondizjonijiet jekk daw ma jimxux jitfit ma' trasparenza, mela se nkunu qegħdin indajfu proċess kollu kemmu. Il-Parlament ma jistax jagħmel kodeċiżjoni għaliex m'għandniex il-prerogattiva. U hemm ċertu ostakli legali illi ħajxeklu dan. Imma jenħoss li għandu jkun hemm konsultazzjoni ta' dan il-Parlament, aħna rridu nkunu nistgħu nagħtu l-opinjoni tagħna. Naħseb dan ikun utli. Meta wet dan il-programmi ta' ġustament. Dan għandu jkun kollu bazzat fuq kondizjoni waħda ġifir nġixxu malajr u kif suppost. Ma mirdux ovvjament indemmu il-proċess ta' teħid deċiżjonijiet. Ma nasibx li għanna bżon noqdu tawlu żejjed Jek għanna volvu ruħna mela irridu naraw eżattament xinu volut, x'inhu qed nirriskjaw hawnhekk u kol il-pastana. Meta niġu għat pakketta t-nej, dak li qed jisir bħalissa mhix eh, qed eh, jawgura sew tajjeb għaliex eh, anke kemm il konsili li laħaq fi frar li huwa dak li qed jgħid Jean Paul parlament jisu qed ikaxkar saqajħi u minnu għaw min jisu ma tantx għandu wis għaġla. Imma jekk inqisu s-sitwazzjoni kemm serja s-sitwazzjoni ma nasibx dan ħajjejna. Min fimtien xi membri tal-komitat, ħafna minnhom huwa minn tax xelluk jridu eh, li jgħodu lura, l lura, ma jina nħedġiġu biex ma jgħidux din il-nassa. Jek inti tittieħu medicina li għanda toma ħażina u inti t eh, tipposponi li toħodha, xorta u għat musser jgħamillek <laughs> xej, mux jgħamillek ġit ta' xej, aħna rridu namlu dak li namlu biex intejbu l-finanzi pubbliċi tagħna. aħna irridu narraw illi ma nispiċaw xċazzjoni għar mill-li jaddiġa għedin fija aħna palissa. Unsab ħafna jaqblu miej. Għalek nishti u koll n-wissi xuħutu minn dawn il-komitat li għedin ikaxxu sajam. Grazzi. L-emendi li jina ressaqt għal rapport ta' għandhom l-għan li tibu il-proposta l-Kommissjoni lajt s-sur Sanchez Presedo. Dawn biex jgħatu ċertu materjal li il-shadows jistaw jużaw, unek għet nimlu għal-governanza ekonomika fi zona euro u l-Unjoni Monetarja Ekonomika mambula minn pajizi bi problemi. Din hija deċiżjoni jridu nieħdu bħalissa. U għalhekk kan għandahlu erba' deċċari fil-proposta tal komissjoni l-ewwel qed tkun iktar bilanċata, iktar ġusta, iktar effiċenti, iktar leġittima. Meta ngħid iktar bilanċata ġifieri dan li ġej. Aħna rridu insaħħu is-supervizjoni ta' pajjiżi problemi. Imma fl-istess waqt dan irid iwassal għal kooperazzjoni msaħħa bqiet tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Għajna tejt nda tkun ġusta s-sistema, ċari li aħna irridu nirfinaw il-pjan sabiex ikunu nistaw nitrataw diffikultajiet nejnu li pajizi jisibu taqajom fit-triq sostenibli. Iżda diri sostenibilta irrit ikolla punta referenza fiż-żona euro ġridu noqogħdu attenti illi l-sforzi illi jittieħdu huwa proporzjonatu sostenibbli. U ma nitkellim dwar l efficienza jiena nħoss illi program ta' ġustament jrid xie 8 feet ma' pajjiż ta' akkompanjanti illi ma' pjan akkompanjanti ma' mus miegħu Unek għed jitkelmu dwar l attività ta' kreditu, il-waqfu li kunem telf kapitali, li kunem iktar kooperazzjoni fiskali, li koll naqsbu l-anijiet tal-Unjoni u kif ukoll intrattaw iż-bilanċi ġiviri bil-forsi li ikun hemm xi tip ta' pjan. Pjan sekondarju. Imbagħad hemm ċertu leġittimità u aħna rridu naħsbu fuq kredituri li jieħdu id deċiżjoni jiet illi jieħdu tertu deċiżjonijiet u irridu naslu għal linja demokratika um, fil-raġunament tagħna. Il-proposta tiegħi ċara. Daw il-programmi ta' ġustament dan il-pjaniet sekondarji jiddu jkunu għabbażi ta' atti delegati. Dak huwa l-unika mod il-Parlament jista' jgħid tiegħu. Huwa dan l-approċċ illi fisser illi aħna rridu b'xi mod norbtuh ma' azzjoni proporzjonata fiż-żona euro. Grazzi. Jina pjuttost eh, surpriża bid-diskussjoni ħana datajna six pack. Aħna xuħut minnhom kienu ta' kontroversja. Naf li kusseri ta' two pack hija għandan il-favor tal-maġġoranza missa f'daqqa waħda dak li qed jintqala hawnhekk fuq it-tupek qed jiġi dubitat. Rridu nsaħħu dawn il-mekanizmi, aħna rridu jtikun hemm maġġoranza kwalifikata ehm, irriversata u meta niġu għal mal-deċiżjonijiet li tieħdu miż-żewġ pajjiżi membri importanti ħafna, l-ewwel tajna l-oġġezzjoni tagħna. Imma mbabta waħda qegħdin indajfu il-pożizzjoni tagħna. Jiġifieri qed induru kollox taħt fuq. Is-six pack ġej kollox bil-kontra. Minn mej qed ngħimlu xud. Jew minn xud kużaw qed nagħmlu mej. Għadda mej kullimkien issaw. Tista tagħmilha mhux bil-forsi tagħmilha. Mbagħad hemm proposti hawnhekk li m'għandhomx jaqsmu madan dan ir-regolamenti, jfissru li qogħdu tbiddel it-trattat speċjalment f'artiklu ħamsa fejn naħal pereżempju il-fond ta' fidwa u eh, dawn l-affarijiet dawn ma jmandhomx lokom hawnhekk. Jekk il-Koordinatur Liberali pa' Sinjura Gular, jekk din trid eh, tot eh, tiftaħ tiftaħar bil bil-suġġett tagħha ma jfissirx li qed tagħmel tajjeb u li aħna naqblu magħha. Dawn il-proposti ġejjin minn 23 ta' novembru tal-2011 il pat ta' konsolidazzjoni fiskali ġin negozjat biss novembru u dawn saru il-proposti qabel u għabbażi ta' diskussjoni li ħna kena fil-parlament fuq sentej, affarijiet li konna qegħdin nitalbu għalihom għal maġġoranza hawnhekk fi sistemi iktar awtomatiċi, sanzjonijiet awtomatiċi, ma nistgħux issa ndajfu aktar. Ma nista' nqogħdu ntukom ir-raġunijiet, issa nista' ntukom, insomma nista' ntukom raġunijiet ma għandhom wisq. ma meċin fitriq ħazina. Jikana ser innaħu il-sugu minn dan il-regolamenti, ma ħanna namlu ħazin. Imżewġ affarijiet li ħanna nasetta ta' kod deċizjoni fuq għamalija. U nistaw għalmenu fuq daw li jiridu nistaw għalmenu nikod deċidu b'mod sura ta' nis. U dir kussini l ħatet jitratjeni sal-rebbija, eh, sal-skużaw, sal-ħarifa. Eh, ma jisax ikun b'għaw sejrinek, għax inna nitrazzjarnu ma nafx kem. U issa rrid isfasa l-izmin li naġiċu. Aħna ħaddimna pass maġġel fuq kusinijiet sekondarji, ma mbagħad meta jiġu għall-affarijiet ta' sugu bħal dawn fuq il-fond tal-bailout, fuq il- proċess ta' ratifika, għal-konsolidazzjoni fiskali, għal għal kabir eh, għal assessin għatwet twaqif ta' assessin għal konsultazzjoni fiskali għan għoddu nitrakjani għax ħatti għar ma doġbuħx. Mesa xibqaw sejrinek. Grazzi ta' sew, mela, komment fil-qosor. Aħna smajna mis-segretarju ġenerali tal-OECD milli kien iktar ekonomiku li namlu affarijiet u miżuri ekonomiċi kbar u mod bikri u naħseb illi il proposta ta' Jean Paul ta' fuq l-insolvenza hija miżura kbira ħafna. Imma irridu kunu preemptivi, irridu um, irridu nanticipaw, irridu naħdmu minn qabel, irridu irridu konna eh, il-flessibilta irrid ikun hemm movimenti proċikliċi għaliha jekk titrida trid tkun sorpriża. Jidu natu xi eh, kliem illi jgħinuna b'dan f'artiklu ieħor. Ma tantx fadlina wissin, ħina fasaw ġifiri jekk tridu reporters tistaw tal u malaj malaj ma mbatt daw l-affarijiet u e kustenijiet u mistoqsijiet iktar fid-dettal tiddu domluhom fuq livell bilaterali mal-kellima partikolari. Jean Paul, jina nishti intaffi il-ħassib ta' Vera Langen. Li jina namel nista li nalli l-affarijiet jimxu pas maġġel biex 24 ta' april ikunu nistaw nkomplu għaddejjin kif ippjanajna, jina nishti ingrazzi dawk il-kellima kollha l-proposta tagħhom, jina sej l-emendi tagħhom, ħankomplu naħdmu fuqhom fuq l-emendi ta' kompromess. Aħna kellna ħafna l ma' shadows, jina ċert illi nkunu nistgħu nagħmlu biċċa xogħol tajba sura ta' nies illi tal-imot illi kredibilità tal-istati membri mhijiex minsija. Jiena nixtieq ningrazzja l-kulħadd għajt Sinra Ferreira ta' din id-diskussjoni, kienet diskussjoni tajba ferm, jiena kontenta illi konna diskussjonijiet individwal ma' li għandhom dubi u tassib nixtieq eh, ċara naqra dubi illi dwar li għanna dwar il-loġika tal-argumenti li għamlu nishtiq li ngatom tal-li l-essir kooperaw dawn l-spiritu li għamwara negozjati importanti ferm nafu li dawn il-punti huma ta' importanza kbira ferm u nafu li dawn huma kwestjonijiet li huma komplementarji nafu li dawn li ximxi id-fit ma dak li jiġi diskuss xi xurilu miex ħaġa faċli inti tadotta leġiżlazzjoni malajr daqshekk. Ah, ħafna drabi inti tabat wiċek ma' inkonsistenzi tittara kif se tagħmel biex tellibhom, jiġifieri aħna ħanamlu dak li nistgħu jien nagħmel dak li nista' l-menu minna ħadd biex nara illi nkunu nistgħu nadottaw mill-aktar fis dan it-test konsolidat. Grazzi. Grazzi tassew. Mela, palissa għedin nħarsu naqra lejn il-ħin tal-voti li jendu jiġu allokati, ġifiri suppost 25 u 26 ta' april, li nidikom minn issa illi għeddinija għan il-taqaw l-4 u l-ħamis, ġifiri 26 u ħamis, għan naraw jek dan jista' jista' xi seħnar terba imma ma nafuxat. U bat għan miraw għal-plenarju l ġunju l-ululu skont l-andament. Grazzi l-kulħat għal-sabar ta'kom, naf li bizna għal-ħin, izda għad dosir importanti ferm. Issa naddu minnu fiħ għal-pud 26 il-rapport fuq l-FTT fuq il-konsiderazzjoni tal-emendi, tal-rapporter għani Podemata. Grazzi, nixtieq ningrazzjakom il-koll, speċjalment il-Shadows, illi res u l-emendi. Allura aħna nixtiequ nkomplu għaddejjin di diskussjonijiet ma' xedu reporteri, għax diġà dawn serfu eh, f'ħafna progress. Ġit najt illi minn dis-sena aħna bda xidejna fuq eh, FTT ġdid eh, l-Unjoni għal tlet raġunijiet. L-ewwel net bħala jkun hemm riżorsi ta' ġdid u t-tieni ħaġa biex ikunu nistgħu nikorreġu n-nuqqasa ta' stazzjoni ta' derb u servizzi finanzjarju t-tielet net biex nittrattaw il-kwistjonijiet eh, ta' eh, li wieħed jaġixxi fuq żmien qasir. U aħna rridu naġixxu b'approċċ konsistenti u serju u aħna nkunu serji meta ngħidu li din is settu ta' servizzi finanzjarji għandhom ikunu għad dispożizzjoni tal-ekonomija reali. Jiena nħossi li aħna l-kol għandna bżonn nagħtu sustanza għal dak li konna qegħdin ippritkaw. Il-FTT jiserraħ ferm fuq il-mod kif l fassal li dan mandu jibda jħalli ebda l-lok biex wieħed jaħrab mit-taxxa ġifiri illi dana għandu japplika għall-iktar firxa siħa ta' prodotti finanzjarji possibbli u għal-partijiet kollha ta' transazzjoni finanzjarji u naħseb illi hemm biżejjed ftejim komuni għal bażi komuni f'dan ir-rigward. U r-rwol tal-Parlament Ewropew f'dan il-proċess kont ir-rigward huwa Eh, jiena nixti illi nifaċilita kompromess fih dan il-Konsil. Eja morru lura għall-emendi. il bqija tal-emendi nistaw naqdu għam sitt kategoriji. L-ewwel net set ta' emendi illi proponu alternativi għall-FTT pal-umuma l-NFAT jew VAT. Għal-darboħra nħossi din hija kwistjoni ta' koerenza fil-pożizzjoni tagħna u jina naħseb li għandna noqogħdu lura milli konna regoli ta' sassazzjoni alternattivi f'dan it-tekst u rridu jkollna settur finanzjarju tal-VAT jew l-FAT li dan fil-opinjoni tiegħi ser iqis bil ċirkostanzi b'mod tal-imot li jevita diskussjoni tal-FTT. U jiena naħseb illi dan mannux ikun aħna mill-Parlament Ewropew illi irridu innidu dan id-dibattitu. It-tieni ħaġa, żensenijiet ta' fondi tal-pensjonijiet li jużit kif ukoll AIFs. Fuq il-fondi ta' pensjonijiet, pensjonijiet. Għaxin ta' tħassib ħafna kollegi. Dawn il-fond li għal l-intenzjoni ta' komissjoni naqsam bisħieħ hija li dawn il-fondi huwa li jrid ikun hemm ehm, strateġija li jem jusab pala whole strategy ġifi dak li kun ma jistax jikollu jagħmel spekulazzjoni u jkollu spejjeż ta' transazzjoni ta' barra minna u dan huwa kompatibbli bissi mal-lan tal-fondi ta' pensjonijiet. Ili qed jagħti attenzjoni wara 20-30 senna tal-tfadil. Il-Komissjoni qed tkalkula illi l-effetti tal-FTT fuq il-rata tal-return ta' min ifaddal huwa affettwat biss jekk fetwat wara l-punt deċimali u skont ix-xenarju illi huwa inkluż fil-evalwazzjoni ta' impatt rivedut, fond ta' pensjoni li rappresenta 20 sena ta' tfaddil minnaħa ta' pensjonanti li se jkunu pensjonanti, mela l-FTT kollu effett fuq li l-daqs li kieku dan il-pensjonant ma' kunx investa 100 euro fix-xar imma 99.95 ċentezmu fil-xar id-dan jitina spiża ta' 0.05%. Ħaġa oħra li ħna nżommu u dimajnejna u għalli s-swiq primarji u l-transazzjonijiet fuq il-propieta u ma jgħaw barra minn l-skop ta' din id-direttiva ġifiri ma naħsibx illi argumentazzjoni soda li tipprovdi għal trattament speċjali għal dan il-fondi ta' pensjonijiet sakemm aħna ma rixtux illi nħeġġuhom illi jisegwu ċertu strateġija ta' riski illi bħalak fil-kriżi ju biċ-ċar illi se jkollu effetti taħsarat ħsarat kbar fuq il-pensjonanti u ċittadini ġenerali u vestituri ġenerali għalhekk jiena jinħoss li dak li aħna nistgħu nikkonsidraw huwa li aħna noħolqu għażla għal eh, għal rifużjoni fejn dak li jkun li juża per li jussizzjaw il fondi ta' pensjonijiet li huma responsabbli dawn l-FTTs għandhom jieħdu l-fondi lura jekk l alsi tagħhom jaqgħu taħt limitu li għatri tiġi definit. Jew inkella jekk l-ewwel ammont ta' euri tat-taxxa imħalsa u naħseb li dan mhux filimendi, emendi ma somma idea li għandha tiġi mejjusa, eh, biex kovaw eh, nsibu kompromess f'dan ir-rigward. It-tielet punt. Il-mendi jekk il-bazi tal-legali tal-proposta jekk rridu rridu nkun inkludu eh, il-kooperazzjoni msaħħa nappoġġa ma dawn għandhom jiddaħlu fi premessi sabiex ikunu nistgħu nħarsu il-proċedura legali tal-kooperazzjoni msaħħa. Amendments that Emendi li huma marbuta mal-rati Issa, jiena naħseb li l-approċ tal-proposta kurrenti tal-Kommissjoni biex ikun hemm armonizzazzjoni minima tar-rati hija l-approċ l-aktar xira. Approċ li huwa implementat bħalissa fir-rigward il-VAT u dan wera li kien ta' suċċess u għalhekk naħseb li dan huwa l-approċ xira li nsegu fir-rigward it-taxxa fuq transazzjoni finanzjarji wkoll FTT. Issa fi rigward il-livell tar-rata nippreferi li jkunu baxxi kemm jista' jkun f'fażi ta' introduzzjoni tal-FTT. Fil-waqt li imbagħad l-FTT il-grupp ta' esperti tiegħu kif inhu propost minn żewġ kollegi Kanfan u Gigold biex il-mandat jingħata lilhom ħalli jeżaminaw l-emendi f'stadju aktar tard. Brabta mar-rati dejjem. Issa fuq l-inklużjoni tal-tranzazzjonijiet ta' muniti differenti, kien hemm ħafna kollegi li inkludu dawn l-affarijiet fil-ambitu ta' direttiva, jiena bħala prinċipju naqbel ma' din l-idea, iżda l-unika ħaġa li għandna nżammu f'moħħna huwa li s-servizzi legali tal-Kummissjoni ipprovdow opinjoni negattiva fuq din il-kwistjoni għaliex qed jgħidu li dan mur f'kontradizzjoni mal-moviment ħieles tal-prinċipi ta' kapital. Probabilment nistgħu nistaqsu formalment l servizzi legali biex ituna opinjoni formali fuq dan rigward. Issa fuq rigward id-determinazzjoni tal-bażi ta' taxxa derivati emenda mis-Sur Pascal, naħseb li l-idea li li kunem aġġustament tal bażi ta' taxxa biex bekk kunem namlu tajjeb għal pis ta' taxxa għal kontratti ta' derivati qed ngħidu li l-investiment l-oli speċjalment ikun eżentat minn dan las l-iktar oli, naħseb li hija idea tajba zda fl-istess ħin nella baraw iktar fuq dan. Sabiex bekk niżguraw li ikonna bizzejiet possibilitajiet sabiex bekk din taħdem fil-prattika. Barra minn hekk irridu nżguraw li dan ma jwassalx għal komplikar żejjed fil-qasam tal-implementazzjoni. Issa, hemm għad ta' rimarki oħrajn nixtieq nagħmel fir-rigward emendi separati, per eżempju l-idea ta' rati aktar baxxi speċjalment fir-rigward tranzazzjonijiet li li jseħħu fuq swieq trasparenti din hija idea mill-kollega Karas. Naħseb li din edha miexja fid-direzzjoni tajba, issa fuq il-kwistjonijiet tal-ħruġ tal-prinċipji għal eh, residenza u sede, Claude Portans, Beres u Juan Guok res u l-emendi, nappoġġa dawn l-emendi li qed jipproponu li daħlu l-prinċipju ta' ħruġ u naħseb li laqwa ħaġa hija li ngħidu li l-prinċipji ta' residenza u ta' ħruġ jimxu jitfit u ma komplementari għal xulxin u naħseb li probabilment ikun aħjar li ma ngħidux jekk il-prinċipju eh, ta' residenza jew ta' ħruġ li ma wieħed huwa primarju intuhom status indaqs biex bekk ikonna aktar flessibilta. Fuq l-emendi ta' l-ordni eh, tal-ordniet tal-Kunsil naħseb ta' din hija emenda ta' Sonjura Sharon Bowles, ma nafx jekk naraw din il-proposta ix valida x'kien hemm miżuri oħrajn jiena lesta nilqa ta' matera naqbel magħha. Issa du naraw l-effetti u reperkussjonijiet li jkun hemm eklim sejħin cascading effects l-emenda 42 naħseb li dimmixja fid direzzjoni tajba wkoll u jiena nilqaħħa. Imbagħad l-emendi 149 150 mis-Sinjura Piti Kajnen fuq reġistrazzjoni l-autoritajiet tat-taxxa jina nilqaħam u koll. U nilqa u koll l-emendi 151 sa 153 minn Sharon Bowles u anki minnant Ole Schmidt. Naħseb li huma interessanti u valla pena li nidiskutuhom. Fuq ir-regoli komuni biex nevitaw li kunem l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa, jiena ovvjament naqbel bisħiħ fuq dan u naħseb li dawn l-emendi għal darboħra mis sinjura Pitikajnen u mis sinjura Bowles u Schmidt jistaw ikunu mdaħlim flimkien b'emenda ta' kompromess. Il-punt tal-Eurostat nilqaw jina u koll u anke fir rigward il-kooperazzjoni internazzjonali fir rigward il-kwistjonijiet ta' taxxa. L-aħħar iżda mhux l-inqas nixtieq ngħid kelmtejn fuq l-emenda tas Sur Giegold fuq ir-regola kontra l-abbuż Naħseb din hija importanti ħafna naqbel bisħiħ. L-aħħar punt issa fuq il-manager tal tul Nixtieq intenni biss li din hija kwistjoni li mhix indirizzata fil-kuntest ta' din il-proposta tal-Kommissjoni, iżda fl-istess ħin jiena naħseb li ma nistawx f'dan il-Kumitat u b'mod ġenerali f'dal-Parlament Ewropew njaraw il-fatt li hemm il-proposti tal-Kummissjoni Ewropea u għalhekk bekk irridu inħadnu l-kunċett tal rizorsi propju tal-Unjoni Ewropea. Nafu il-koll dawn huma importanti mill-proposta tal-Kummissjoni ma parti mitħul tal-FTT u hija parti wkoll għal vat rivedut u tista' tkun ukoll ta' kontribut għal budget Ewropew. Naħseb li dan il-kunċett, dan l-approċċ jista' u għandu jkun imħeġġeġ sabiex bekk nisprimu l-appoġġ tagħna u l impentana tagħna fl-użu tal rizorsi propji tal-Unjoni Ewropea marbut ma l-approċċ tagħna wkoll favur il-metodu komunitarju u jiena naħseb li hemm ħafna possibilitajiet biex bekk insibu kompromess tajjeb fuq il-premessi ta' dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Il-membri li jkunu konxi li meta jkollna dibattiti osra ser nibdow noħorġu limitu għal ħin ta' kelma għal rapporters u shadow rapporters. Diġa semmejna dan il-punt qabel iżda nixtieq nfakkar is-segretarjat. Bekk nittama li nistgħu nispiċċaw fil-ħin u għalhekk qed nitlab lil shadow rapporters biex iżommu mal-limitu ta' 3 minuti. Naf li diffiċli ħafna iżda nitlobkom tagħmlu l-almu tagħkom. Rapporter ħa kważi 20 minuta Nifmek klim li lim il-mikrofonu, iżda dan fisser li oħrajn ma kellhomx mister ikollhom ħin biżejjed li jitkellmu. Sinjura Pitikajnen, grazzi l-rapporter għal xogħol kostruttiv u effiċjenti. Nixtieq nirreferi biss għal punti ewlenin tal-emendi. L-ewwel nett dwar il-modelli alternattivi u ċaħda jiena nixtieq nisħaq biss għal darboħra oħra dwar il-fatt li it-fassilu għal iktar ħaġa importanti hawnhekk fuq din l-FTT u nista' kważi kważi ngħid li e, dawn huma żewġ aspetti li huma simili għal xulxin iżda tittoqgħod attent li ma parti ser e, ser tindirizza li xi trid tikseb minn dawn il-miżuri għaliex inkella ikun diffiċli għalik tifhem eżattament xi trid. Issa fuq il eh, dazi eh, differenti naħseb li huwa kważi impossibbli għalhekk kien favur ħafna li jkun hemm l-FTT. Issa fuq is-salvagwardja u li nżommu mal-mudell tal-FTT u fuq il-baża ta' taxxa Nena naqbel li kunem liktar bazi ta' taxxa wisa kemm jista' jkun. Issa fuq il-kooperazzjoni msaħħa l-applikazzjoni globali kif saħqet iktar qabel il-kollega hija importanti li nistqarruha fiċar fir-rapport. Kooperazzjoni msaħħa nirreferi bissa li hija li nisalva gwardja u l-modell tal-FTT mbagħad naraw kif din il-kooperazzjoni tistax tassew tkun kooperazzjoni msaħħa jew le. Importanti huwa li kemm jista' jkun naraw jekk din soluzzjoni possibbli jew le. Issa fuq it-taxxa naħseb li għandna ngħidu xi ħaġa dwar dan personalment jiena favur bisħieħ li dawn jiddaħlu bħala riżorsi propri tal-Unjoni Ewropea, hemm lokal diskussjoni ovvjament dwar il-ħruġ min-naħa tal-Istati membri, iżda l-pożizzjoni tagħna hija kontra l-allokazzjoni tat-taxxa infusa għal kwalinkwa għanijiet tajbin bħal per eżempju l-izviluppa tibdil fil-klima, l-ġlida kontra tibdil fil-klima u affarijiet bħal dawn. Dan jisu bħala tħul mbagħad irridu naraw il-budget kif jitqassam għal oqsma oħrajn skont ir rizorsi propri. Imbagħad, kwistjoni diffiċli oħra li rridu nikomplu niddiskutu u nirringrazzja l-rapporter tal-li u spirtu spiritu ta' kooperazzjoni diġa hija l-esklużjoni mill-ambitu. Dan jorbot ukoll mal-kwistjoni tal-fondi ta' pensjoni u kif ħansibu mod biex niżviluppaw din il-kwistjoni. Ir-rata ta' taxxa nibdow barmonizzazzjoni minima u l-proposta tal-Kommissjoni, dawn huma proposti interessanti ħafna, grazzi tal-kommenti tal-FAT u tal-Borza, naraw nistgħux niżviluppaw xi ħaġa dwar dan, anke fuq il-VAT. Il-ħin qed jafas, mill-punti l-oħrajn kollha nixtieq nisħaq biss pożizzjoni komuni b'saħħitha wkoll fuq il-ġlida kontra t-televiżjoni u l-levitar tat-taxxa billi jkollna l-aqwa strumenti possibbli. L-aħħar iżda mhux l-inqas naħseb li l-Parlament Ewropew għandu vuċi b'saħħitha biss jekk ikollna maġġoranza komuni wiesa. U jiena nappoġġa li qed timxi f'din id-direzzjoni u anke minn ħatana għandna l-istess attitudni. Grazzi. Grazzi, Wolf. Grazzi ħafna, President. Permetti li nibda mill-bidunet billi ngħid li l-partit politiku tiegħi fil-Ġermanja huwa kontra biħġaru l-introduzzjoni tal-FTT. Jien minix kontra l-FTT iżda nixtieqkom tkunu tafu situazzjoni tiegħi. Nafu li l-partit tiegħi huwa parti mill-partit ta' koalizzjoni u ma jaqbilx mal-proposta tal-Kummissjoni. Jiena naqbel malan tal-Kummissjoni li s-settur finanzjarju għandu u wkoll finanzjarjament biex jikun tajnuna għal l-effetti tal-kriżi, għal ħsarat tal-kriżi. Issa, dan iwassani għall-ewwel mistoqsija, għal xiex nużaw il-flejjes. U hawnhekk għandna żewġ opinjoni diverġenti għal kwistjoni li natu l-flejjes lill unjoni Ewropea direttament, żewġ terzi tagħha jew inkella finanzjaw l-iżvilupp, l jew inkella nifinanzjaw il-tibdi fil-klima, eċetera. Jiena naħseb li rridu nkunu speċifiċi ħafna hawnhekk u noħorġu b'argument konvinċenti. L-ewwel nett. Issa, huwa ċar li l ofol tal-FTT u l-ispejjeż tal-FTT ser jgħaddu fuq il- fuq spallejn minna ħalla sit-taxxa. Kwalinkwa taxxa jgħek, jekk inti ikun hemm taxxa fuq il-ħobs, pereżempju, mhux int ħatħallas mhux il-furnar ħajħallas għalija għamma l-klijenti tiegħu. U għalhekk din japplika wkoll l-FTT. Jekk introduċu introduċuha rridu naraw li l-prinċipju ta' residenza jaħdem u mhux nimnu f'xi illużjoni l-għajdu xorta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 Jien rrid nkun ċertu koll li speċjalment l-HFT, l-kummerċ ta' veloċità għolja, li hija parti importanti mill-proposta, rridu niżguraw li nistgħu nġestu l-flus ta' data. Jekk ikollna mijiet ta' eluf ta' tranzazzjonijiet f'kull millisekonda, fl-aħħar mill-aħħar ħar ikonna mijiet ta' miljun miljuni ta' tranzazzjonijiet ħajkonna t-taxxa imposta u rridu naraw jekk nistgħux naħqu ma' dan fil-prattika iktar mill-fit-teorija biss Jekk napplikaw it-taxxa rridu nżguraw ukoll li jkollna l-istess rata ta' taxxa fl-istati membri kollha li applikawha u mhux pajjiż jgħid li għandu 0.01 u li ieħor għandu 0.05%, ir-rata tkun l-istess biex ikollna livell indaqsar kulħadd. Fl-opinjoni tiegħi jien nista' nappoġġa l-għanijiet naħseb li teoretikament l-affarijiet jistgħu jaħdmu iżda hemm xi dubji li nixtieq ikoll il tweġibi tal Grazzi, Ivo. Thank you, Madam Chair. Well, Grazzi, Signora President. Jien ukoll ħanna franka ftit ħin għaliex wieħed minn dawk li ressa emenda biex nisħdu il-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Għalhekk m'hemmx wisq xi nżid. Nifhem li s-sessjoni tal-lum hija konsiderazzjoni tal-emendi u mhux dibattitu fundamentali fuq il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-proġett u għalhekk aħna ħan nibqgħu kontra u ser inżommu mal-proposta tagħna u frankament meta kont qed nisma' li sinjura Podimata jiena napprezza xogħol tagħha smajt l-ispjegazzjoni tagħha iżda l-ispjegazzjoni tagħha kull ma għamlet hija li tenniet li għandna nżommu ma' pożizzjoni tagħna iktar b'saħħitha. Grazie. Pascal, aħna meta niġu għal fondi ta' pensjonijiet aħna naqblu eżatt ma' dak li għal kemm ta' li tkellem qabli li jak dek taxxa tranzazzjoni tkun fuq terminu eh, qasir ħajkollok eh, ħajkollok investuri eh, fuq meda ta' żmien qasir imbagħad jekk ikollok investuri investituri fuq meda ta' żmien twil imbagħad ikollok iktar investimenti. Eh, bħala alternattiva ta' TFT eh, irridu nagħmlu progress fuq l-EFT u fuq il fuq il-taxxa ta' tranzazzjonijiet. Il-figuri FAT mhux se jdaħlu daqskemm iġibu l-FTT skont l-ismi tal-Komissjoni l ma tiġi nitkellem fuq l-istess ħaġa, u mbagħad għandek problema fuq l-FAT illi tintaxxa il-transazzjoni tal-kontijiet bankarji kollha u din l-oħra mhix daqshekk bank problematika, anzi tkun ta' interess li rridu nagħmlu bil-FTT u għali e- e- li naraw it-tipi differenti ta', ta investituri li mumiex investiment li mumiex l-istess ħaġa. Daw mumiex daqshekk inter li tibdilhom wieħed mill-ieħor ifisser li kulli kikollok pjan B tattika eh, li tkun differenti mill-oħra. daw il-Komissjoni jittajt li din l-emenda hija kontrarju għal ċirkolazzjoni liberu ta' kapital, għanna li xtiq nkunu nafu li mur raġunament li jem wara dak li għalet komissjoni li għalet li dan huwa kontrarju għat-trattati li xem sentenza tal-qorti li li tafferma fil-fat il-kontrarju ta' ċer snin ilu jina mniex legalista, mniex avukat, u għallura mux li għandi pozizjoni a prioristika ma nixtieq inkun naf x'inhu huma l-argumenti mingħata tal-Kummissjoni. Imbagħad aħna nistennew għal darb'oħra eh, dwa informazzjoni fuq il-patti ta', ta tkabbir u di ġiet dal-aħħar eh, konfermata mill-Kummissarju eh, dwar it-taxxa u nixtuq il-Kummissjoni twieġeb għal din l-inkjesta kemm jsekum għal kemm jsekum għal arm. Bad nixtuq nwieġeb minn tkellem qabli. Kif ħan nagħmlu fuq il-prinċipju ta' residenza jekk dan ma jkunx applikat u kontrollat? Nistgħu nikkomplettaw skont it-trasferiment tal-proprjetà jiġifieri jekk ikun hemm tranzazzjoni minn Singapore u din ma tiġiġ dikjarata f'dak li għandu ma' prinċipju ta' rezidenza dan ifisser li t titlu tal-proprjetà mhuwiex validu bat skont sens legali dan huwa iktar eh, dan huwa iktar b'saħħtu u lebda bank ma jkun irid joħda kontra tiegħu. Allura faċli li nikkontrollaw il-prinċipju ta' residenza mill-prinċipju tal ta' titolarità dwar l-ordnijiet dan it-trading fuq is-swieq u um ikunu reġistrati dinja teknika faċli ħafna elementari namlu eh, kontroll f'ċertu moment bas nkomplu bil-lista. Bil Jekk l-operatur tal-frequency trading ikun nkun naraw, nkunu nistgħu nkun nafu jekk kallas it-taxxa jew le. Jekk ma jkunx il-każ nistgħu nissoponu li anka minn 10 minuti qabel jew wara jista' tista' tiġi applikata Din Dinja teknika ta' taxxa li tkun applikabli li għalija nistow namlu pieni għal min imur kontra taħħak. Il-kellim li jmiss, grazzi ħafna. Il-rapporter kienet jitkellem waqt il-laqa interparlamentari l-ġemma l-oħra fuq il-perspettivi finanzjari u kienet u għalet xi ħaġa tajba eżatt anzi għalet li xol ta' dal-komitat sissa kien dedikat biex niprofaw nġibu l-ura e, fiduċa fis swieq U għanket niprofaw nirristaw nerġaw nġibu l-ura il-konfidenza fost iċ-ċittadini, f'dak għandu xaqsa ma' ċittadini, u naħseb dan u għal-prinċipji li għandu japplika taxxa li qegħdin niddiskutu isfuqa issa imela. Fl-abbozz ta' regolament li ħareġ mill-Kummissjoni naħseb li dak li huwa essenzjali huwa ir-referenza għall-idea li din it-taxxa għanda tinata fuq livell nazzjonali imma issir risorsa fil-budget Ewropew direttament użata għal politiki li, li jġiltu kontra il-faqar il u biex jinħolqu e, eh, impieki. Għax etnajtek il għalix edin uħolqu għawnek e, eh, strument ridistributiv bifondi mill-kapital għall-impieki biex najtek. It-tieni Jien minix konvint qed jgħid il-kellim li din il-proposta għal żewġ taxxi kif proposta mill-Kummissjoni setejna naslu għal miri li l-Kummissjoni trid li naslu għalija. Di isa qed timmira jew tigwida l-investimenti Issa daw iż-żewġ proposti bażikament kif ħarġu mill-Kummissjoni irridu nħarsu lejhom bċertu dettall. wieħed fil-mija taxxa hija rata verament baxxa. U t-tielet punt. U hawnhekk naqbel ma' olfa f'dak li għandu x'jaqsam ma' mal-prinċipju ta' residenza meta u jinnaqbel mal-argument mal ta' fondi ta' pensjonijiet jinnaħseb naħseb li dan il-regolament għandu jiġi mfassal b'mod illi n-nies ikunu iktar konservattivi u mhix biex joħorġu bimġieba eh, riskjuża fuq l-investimenti tal-pensjonijiet, speċjalment l-investimenti ta' pensjonijiet. Għamilt 3 minuti, grazzi ħafna. Grazzi Astrid għal-kellima li jmiss. Grazzi, Signora President jina minix konvinta fuq din l-FFT kif proposta u emmat ta' MND li huma li hemm biex jeskludu eh, mill-ambitu ta' investiment, eh, fondi ta' pensjonijiet, fondi ta' investimenti, illi jaqblu mal-kriteri ta' daw iż-żewġ direttivi jiddispjaċini r rapporter ma rridx taċċetta l-elementi tiegħi għal kem tiegħi kellhom kienu miżuri ta' sens komuni għaliex setgħu e, jersqu lejn e, investimenti min-naħa ta' ċittadini. Allura, mhux mhix ħaġa loġika meta inti qed tipprova e, issib soluzzjoni għal imġiba riskjuża biex inti tintaxxa lin-nies f'dak li għandu xaqsamma minn meta ikunu riskjużi fl-impenni tagħhom finanzjarji. M'għandniex manniex, eh, nippenalizzaw fondi ta' investiment li fil fat eh, li daw li biex jibqgħu vijabli jien ma narax sens fl nintaxxaw dawn, eh, dawn dawn l-investimenti għax da jista' jkollok eh, effett domino u meta jkollok eh, purchase and sale li jkun ta' taxxa biss. U jnaħseb hawnhekk inti għandek ħadd idħol fir-riskju li titlef parti kbira mill-industrija ta' investimenti Ewropej f'dak li għandu x'aqsam ma' parti par, ma' pajjiżi terzi anka fuq livell daqshekk baxx ta' 0.01 fil-mija ħajkollu effett għax inti qiegħed eh, tagħti tikkastiga l-investimenti. Speċjalment meta għandek paj eh, kumpani li kunu qegħdin jixtru jibijaw dawn l-investimenti. Il-rapporter tkellem ukoll fuq biċċa riċerka Ġermaniża li turi illi meta għandek investiment tal-100 euro fi xara għal 40 sena, dak il-portfolio ta' dak il-font ħajt naqqas b-14.000 euro fi tmiem dak il-periodu jekk din it-taxxa ħatibda taħdem. U da jfisser li din it-taxxa jekk tkun applikata għal fondijiet ta' pensjoni u fondi ta' investimenti mill-privat. Di miex loġika għalija li kun kella titħol din il-FTT fuq ir-reta minimu, minima, jina ħanejt li nkunet indaxlu, irridu ndaħlu irrikun rridu ndaħlu miżuri biex ma nħalluwiex tkun punitiva u tikkastiga l-investimenti li ġejjin mill-privat, issa ċer. Aħna għanna rapporter fosna u dawk l-appoġġjaw il-rapport, ir il rapport jina nejt illi ma tanċu ma prattiċi u ma dak li jiġri fil-konsil, specialment dwar kif qal is-sur Schuvel. Ovvjament, kummissarju dwar il-budget qed jipprova ibih daw l-arranġamenti l-gvernijiet l gvernijiet nazzjonali billi qed eh, jgħidilhom li ditta dittaxxa kun ta' benefiċċju għalihom ma naħseb għandna nkunu attenti u nkunu kawti u naraw li l-Kunsill fil-fatt ma japprovax din it-taxxa. Grazzi. Grazzi ħafna Sinra President, kellim li jmiss, jien m'għandix l-istess problema ta' Sur Clint. Jina jien għandi l-istess veduta tal-partit li ġej minnu Imek inħars lejn eh, ir-riġett ta' l-emendi naraw illi hemm xuħut iridu ċerta ta' sezzjoni għal dan is-settur. Allura aħna mhux li aħna nħossu li kontraproduttiva u naħseb strateġikament ikun interessanti li aħna jkollna wkoll diskussjoni dwar x'ħaj jiġri jekk fil-fatt dis-sistema ma tiġix aċċettata. Inkella jina aħna naħseb li ħan nintilfu milli jkollna e, sejd għax ħajġi allura jinkiku nistaqsi li rapporter kif ukoll iċ-ċer għab prezenti li xaħna suppost għanna nivvotaw fil-25-26 ta' april, fit-8 april, Dan verament huwa għaqli dejjem nippruvaw ikollna parallel, negozjat parallel mal-Kunsill, imma aħna nafu per eżempju li il-ġimma f'Copenhagen se jkun hemm tibdil sostanzjali, allura nixtieq insas il-rapporter. Mhux se m'għandekx pjan B jekk din ma taddix, naħseb dejjem hemm il-ħtieġ li jkollok xi ħaġa hekk f'din il-kamra Għax nerġanajt, jiminix kontrarju għat-taxxi, ma jina kontrarju għal taxxi li fil-fat jistaw jkunu kontraproduttivi. Nasab li għandu jikonna diskussjoni dwar din u din hija wkoll kwistjoni wkoll għas-sur Klins imma fil-ħalla l-kamra kemm ftit għandhom ikunu il-parteċipanti dawk jkunu ftit daqs il-Eurozone jew inqas minn dal-pajjiżi tal-Eurozone. Fil-fat din il-mistoqsija ħadd qatt ma wieġibha, grazzi. Kay, I think you wanted the floor. Um, just very briefly, Madam Chair. Fil-qosor ħafna, Sinjora Chair, ma konċa għan intervjeni, imma wara li smajt da diskors fuq kif il-fondi ta' pensjoniet mandom ikunu inklużi, ikolli nappoġġa l-emenda ta' Eni, il-rapporter għanda tkun qed tisma. Naħseb dan huwa punt kritiku ħafna xi ħadd mexxa iġġestixxa il-fondi iktar ma jkollok fondi iktar ma niproċedu, iktar ma niproteġu il-fondi ta' pensjoniet, iktar nkunu konservativi, għaj kollok mijiet eluf ta' negozji li jkunu għaddejjin kull-jum. Allora jekk inti teskludi daw minn tassazzjoni futura, inkunu għedin nħedġu li nis ikunu konservativi ħatkun ta' spiża kbira fuq in-naħa ta' tmiem ta' dawn il-fondi tal-pensjonijiet. U fil-fat kien l-ekwivalent ta' Renju Unitu fl-Olanda u fl-Svezja u koll u rew ma impatt ta' 20% fuq investiment ta' 20 sena huwa fenomenu illi l-ispiża medja ta' kull kumpanija li titħallas din it-taxxa biex tiħħeġġja ir-riskju ta' portfolju qed nitkellmu fuq 27 darba iżjed milli għandha titħallas it-taxxa għal kull tranzazzjoni għax di tranzazzjoni se ġib magħha għadd ta' tranzazzjonijiet ora. Allura din mhijiex sempliċa il-portfolio tal-investiment iktar ma jkun konservattiv iktar jispiċċaw iħallsu u nixtieq illi da infakka li dan huwa l-każ ta' dynamic hedging fil-ġurnata tal-lum. Grazzi kellimni jmiss. Il-President, jina kont namel istess punt daqskej, kont nagħmlu wkoll ta' il-President f'ħafna drabi jgħar għal regolament li jitlobna biex ikollna l-funds hedging. Għaliex inkella ikollhom ħajer risk weight fl-investiment u jkollhom joħorġu aktar kapital. Allura relevant ħafna jekk tara solvency tu u meta toħroġ eh, il, meta tara l-biops allura nirrepeti jekk inti ma Eh, investment funds f'din it-taxxa għandek tiċċek tar tikkontrolla fuq li eh, teżenta il-hedging għal kumpaniji fil-fatt taħna rajna illi il-ħtiġijiet leġittimi ta' hedging kien jitlob li kunem ċertu eh, eżenzjoni u allura ikonna natu l-istess eżenzjoni nkella nkunu edin eh, nipenalizzaw it-kabbiru l-investiment fuq medda ta' żmien twil u aħna ma rridux eżenzjoni li tkopri kollox Allura naraw jekk hemmx eżenzjoni iktar speċifika li hija nistgħu nħarsu lejha biex insolvu il problema ta' investimenti il għaliex miex spekulazzjoni inti tiħħeġġa, ġerament hekk ikun mitlub mir-regolament. Nixtieq infakkarkom li fl-ewwel skambju tagħna mal-Kummissarju Xemeter u ma femx illi hedging hedge funding jagħmel dat tipi ta' affajtu minix sekk ċerta jekkux jifim, jekkux qed jifimaw jifmu jew lew, forsi għandhom jitkellmu allura ma' Digi Markt, forsi għandna e, niqfu li nitolbu il-hedging u xi ħaġa li n għandhom e, e, jiġu inkoraġġuti biex użaw moħħhom minn flok. Imma di naħseb li ħatoħloq kosternazzjoni jek f'daqqa waħda tneħħil ftiġa ta' regolament għal hedging. Punti ieħor li jiena daqshekk imħasba fuq ukoll huwa fuq il-joint liability responsabilità konġunta ma nafx kif din kif jista jkun hemm responsabilità konġunta għal taxxa li tkun ta' investiment jew ta' bank ta' investiment jew xi ħadd ieħor illi ma kienx kapaċi u maħalla sittaxi fuq in-naħa tagħhom ta' tranzazzjoni. Ma jidirx li deret din raġonevoli. Naħseb illi din inqas kapaċi li kumpanija għanda tkun responsabli għal dak li jista' jkun frodi fi sem organizzazzjoni oħra. U dan huwa parti minn xi wħud mill-elementi li jiena daħħalt fuq dan jekk m'hemm xejn iżjed li jitkellem <laughs> Eni għandek biss madwar żewġ minuti bl-indulġenza tal-interpreti. It will be just for two minutes. Forsi għal żewġ minuti, grazzi tal-kommenti ta'kom, ħafna mix-shadows ħallew il-kamra, allura dak li għandi ngħid ma tantx ħajamel sens, kif jina qed fid-diskors tal-bidu qed naħdmu fuq xi emendi ta' kompromess dwar per eżempju ir-rwol ta' ir-rwol importanti tal-Unjoni Ewropea fuq livell globali dwar l-idea ta' l-użu ta' tħulijiet finanzjarju mbagħad dwar il-kwistjoni li fil-qalba ta' diskussjoni tagħna dwar il-proposti biex neżentaw fondi ta' pensjonijiet eccetera, jiena naħseb jiena spiegajt f'dettall il-proposta tiegħi u aċċettajt ċerti punti illi ħarġu tajjeb mill-istudju tal-impatt tal-Komissjoni, jina naf illi se jkun hemm xi dejta ġdida f'dan is-sens. Punt aħħari skont il-kellima, verament imħasba, illa għaliex it-tħassib li joħorġu mill-fondi tal-pensjonijiet u l-proposti li neżentaw dawn il-fondi ta' pensjonijiet mill-ambitu ta' din id-direttiva, daw da tħassib ġej minn kollegi il huma totalment kontrarju l-introduzzjoni tal-FFT. Fil-fatt insassi li nifsi jekk dawn il-fondi ta' pensjonijiet kienu esklużi li forsi allura jkun jistgħu jirrikkonsidraw l-approċ inizjali tagħhom. U dan hu l-aħħar punt tiegħi għax għandna ħafna sensittivitajiet fuq il-tfaddil tal-pensjonanti. ħadd mu jgħat ipoġġi mistoqsija fuq din it-tip ta' sensittività. Grazzi ħafna. Inta milt mistoqsija fuq eżenzjoni nixtaq ngħidilkom li xi ħadd qalli fuq għaxet qed tagħmluha taħdem u din eżattament dak li kont qed nipprova nagħmel. Imma jiena naħseb illi jekk għandu jkollna taxxa ta' tranzazzjoni li għarrieda tal-maġġoranza ta' din il-Kamra, jien naħseb illi għanna nieħdu xi miżuri ta' mitigazzjoni ta' affarijiet li jistgħu jagħmluha negattiva għal xi ċittadini għalissa għanna xort għadna naħsbu li namlu votazzjoni fil-25 ta' april, nejdilkom li diħan diskutuwa fl-ekofin informali eh, fit-mim il-ġimma li ġeja. Jista' jkun hemm xi aħbarijiet ġodda minnaħa tal-Kunsill wara dan, imma qed nimmaġina sakemm ma tgħid ir-rapport din għadha qiegħda għandha l-mira tal-25 ta' april il-kelima Iva xtaqt ngħidilkom li dimiex kodeċiżjoni bħala proċedura, għallura jina ma naħsibx hemm xi tifsira, hemm xi sens il-li u li noqogħdu mmorru in parallel mal-Kunsill il l-Kunsill. Al kontrarju jiena naħseb li huwa tajjeb ikun xiera li nkunu nistgħu niddikjaraw lil nafusna bħala istituzzjoni fil-ħin anzi, fi stadju bikri. Grazzi, il-President tajt. Allura, intom qed timmaġinaw għal plenarja ta' Mejju Ġunju. Eh, allura, grazzi ħafna. Allora niġu lura għal dan għada. Grazzi ħafna. Ok, 9 o'clock tomorrow morning. Għada fid-disa.